Good morning, uh, everybody. Welcome to our session of today. Uh, we will first start with the thing that we skipped yesterday because... Mela, l-odwa tajba. Il-komissarju uh, kiena u kienet baċet kmini l-bira, għallura aħna kena xie affarijiet li ma minni jomx. U għalek, xtaqt nitkellem fuqom dal-ħodu, fuq l-avvenimenti per eżempju li kena u eh, fuq il-negozjati internazzjonali li huma għaddejjin kellna pereżempju l-att ta' aċċessibilità u għalhekk jiena nixtieq ngħaddi l-kelma lill-kollega tiegħi lil Morten Lockegaard. U nispeċini, President, jiena ma konċaw il-biraħ dejjem kellna ikonna problemi bl-aeroport u eccetera, insomma bit-titjirieti, dispeċini. Ma samma hawn dal dalodu u kifat int kellek raġun li tajt illi kenna Iva um, bidu b'suċċess għall-att ta' aċċessibilità, jiġifieri f 12 ta' April. It-tieni trilogu dan kien però kien l-ewwel wieħed tas-sow li beda li tabbidu l-negozjati u għalhekk aħna ma rridniex nibdew b'suġġetti kontroversjali, bdejna b'dawk l-iktar faċli fuq l-aġenda tagħna kien hemm spiritu jirrenja kostruttiv ħafna u għamilna progress sostanzjali Issa fuq il-punti nidħol fuqhom mod iktar konkret artiklu 12 fuq fuq dawn il-piżijiet proporzjonali u mill-naħa tal-Parlament aħna konxi tal-fatt illi ma nixtiequ nagħmlu xi deroga biex il-kumpaniji jaħarbu mill-direttiva m'għandna bżonn klawsula ta' deroga li taħdem sew fil-prassi ta' kuljum għax ma rridux li jkollhom daw il-piżijiet u l-kumpanniji Il-imsieħba tiegħi li negozja miegħu il parlament eh, deċidow li jmorru għalla hekk msejja ħannes serba tal-Kunsill imma biex ikun hemm dawk il-limitazzjonijiet jiġu inklusi meta wieħed jikkalkola eh, dan il-pis proporzjonat. Hemm bżonn nagħmluha ċar li min jipprovdi dan in-negozju jagħmel l-għamlu tiegħu biex il-prodott ikun aċċessibbli kemm jista' jkun. U għalhekk din hija nozzjoni li l-Parlament għandu għal qalbu mhux se jċedi fuqha u għalhekk il-msieħba tagħna li negozjaw magħna ħadu nota ta' dan u mbagħad l-artikli 13 u 14 fuq l-istandards u speċifikazzjoni tekniċi komuni fil-fema tiegħi ma nistgħux nelbu dan il-proċess għax huwa importanti ħafna għalina u għalhekk għanna bżon għaddu minn din il-proċedura marufa u jkonna dawn l-standards. Jena dan il-punt għamiltu mod speċifiku ħafna l konsilju anki l kummissjoni Il-pozizjoni tal-Parlament kif għatti ċart il-kristall u f'każijiet eccezzjonali tkun ħaġa loġika li jkollna speċifikazzjoni tekniċi minn flok standards imma ma jċikun ċek battal għall-Kummissjoni jekk niftħu ruħna dawn l specifikazzjoni tekniċi għandna bżonn jkollna listi maluqin imma fejn u possibbli hemm bżonn li hemm il-lista tagħhom. Jekk dawn l-standards ma jkunux biżejjed, inkunu nistgħu naċċettaw speċifikazzjonijiet tekniċi u naħseb din dan huwa aspett li kulħadd ħanota tiegħu u qed naraw li nasfa l-kompromess fattibbli. U biex nisguraw il parlamenti kollu l-importanza tiegħu meta jgħid l-affarijiet hemm bżonn ikun hemm atti delegati u mhux atti ta' implementazzjoni kif ġi propost mill-Kummissjoni. Din hija diskussjoni tradizzjonali illi eh, ikonna mal-Kummissjoni imma dan huwa punt importanti ħafna għalina. U hemm bżonn li jkun iċċarat. Mbagħad għandna l-annes ma diskutejniex il-kontenut għan nes wieħed l-istruttura biss u l-Konsil riformulat l-annes tal-Komissjoni biex ikun iktar ċar u naħseb da se jkollu suċċess u għalhekk aħna rajna l-annes tal-Kunsill b'interess u t-tim tan negozjati qabel miegħi illi nkunu nistgħu naqbdu din it-triq fuq is-sotto dispozizjonijiet l-annes għandu bżonn ikollu uh, functional performances, mhux dawk tekniċi biss, u dan jorbot mal-dibattitu intern li kellna u naħseb sibna kompromess fattibli. U hemm bżonn ukoll ikun hemm xi uh, obbligi u kriterji obbligatorji u mhux eh, eżempji biss. U dan huwa frott tal-kompromess li kellna fil-Parlament jingħaqad biċ-ċar li ma nixtejjin fuq dawn il-punti u nirriservaw il-dritt li morru lura l-proposta inizjali tagħna li kieku il-Kunsill ma jakkomodax il-pożizzjoni tal-Parlament fuq dawn il-punti kollha tim tekniku qed jaħdem mod intensiv avvanzajna imma għatfadal eh, xi affarijiet xi punti li huma eh, għadhom pendenti u nittamaw li fil-15 ta' Mej fit Trelli kollu missi nkunu nistgħu naslu x'imkien. Grazzi ħafna, issa nistgħu imorru għar-rapport li jmiss fuq ir-regoli biex ikun hemm disponibbli fuq is-suq tal-Unjoni Ewropea il-prodotti fertilizzanti mmarkati. U rapporter Mihaj Turkanu. Grazzi ħafna, President. U eżis kollegi. Fuq it-tieni eh, trilogu li kellna fil-11 ta' April L-ewwel net kellna skambju ta' veduti fuq il-fatt illi nkunu nistgħu naċċettaw dawn il-prodotti fertilizzanti l-ewwel il-kardium u um, aħna fokajna fuq dan is-suġġett delikat u importanti u il- il-Komitat Envi għandha eh, kompetenza esklusiva hija s-Sinjora Lini illi ppreżentat il-pożizzjoni tagħna fuq il-Kardium. Issa, It-tieni suġġett kien fuq l-emendi tal-Parlament. Kien hemm żewġ diskussjonijiet eh, l-ewwel u tmina ta' Marzu l-koreper ta' il-parir tiegħu it-tnax ta' Marzu. Il-diskussjoni tkellmet fuq il-proċedura ta' valutazzjoni tal-konformità għal prodotti kollaterali industrijali u l kriterji tagħhom u skont il-proposta tal-Kunsil dawn il-kriterji huma stabiliti mill-Kommissjoni permezz stati delegati u għalhekk għandna bżonn ta' diskussjonijiet ulterjuri biex inkunu nistgħu niddiskutu dan il-diskors dan il-suġġett. Jiġifieri dan is-suġġett u l-proposta kollha kemm hi. U għalhekk qegħdin nitkellmu fuq diskussjonijiet tekniċi fil-ġimgħat li ġejjin u t-trilogu li jmiss jkun it-23 ta' Mejju. Grazzi ħafna. Grazzi lilek. U issa għanna il-rapport fuq il-file, fuq il-supplement ta' Single Digital Gateway biex jiprovdi informazzjoni, proċeduri, assistenza u servizzi eh, ta' risoluzzjoni ta' problemi u għawnek għanna il-rapporter, il-Sinjura Mitzi ma setax tkunaw u għalek saqsitni biex nitkellem fissima biex ninformawkom u fil-20 ta' Marzu kien hemm l-ewwel eh, eh, laqgħa informali ta' trilogu li ġiet organizzata u mbagħad il-bieraħ fil-għaxija kien hemm it-tieni trilogu u fost is-suġġetti li ġew diskussi kien hemm il-name, l-isem, il il-logo, il logo tat-tikketta tal-gateway u d-dispożizzjoni kollha fuq id-delega tal-poteri, l-użu tal-lingwi u l-ispejjeż relatati kif ukoll l-aċċess eh, transkonfinali online lill-proċeduri. Issa L-intenzjoni taż-żewġ kolleġislaturi hija li jsibu konklużjoni ġenerali tal-fajl taħt presidenza Bulgara tkun ħaġa tajba li kieku Issa, għanna il-rapport fuq il-missjoni l żjara ta' delegazzjoni tagħna tal-mil-kumitat tagħna Firenze fil-bidu ta' April konna ħames MEPs um, and um, Mr. Selimovic and myself u jiena u Kienet żjara interessanti ħafna. Nistaw najdu illi bħala e, pala delegazzjoni fokajna fuq l-impatt u il-regolament tal-ekonomija kollaborattiva, l-konsiderazzjoni tal-goods package, kif ukoll ġestjoni doganali tal-kontrolli li kollha bħala għan il-ġrida kontra l-falsifikar, il-missjoni ġiet konklusa bżjara l-Istitut Ewropew Firenze u workshop fuq il-geoblocking ir-rwol tal-pjattaformi eh, fis-suq eh, diġitali waħdini kif ukoll il-kwistjoni tal-kumpens kollettiv minix eh, se ngħaddi tal il-programm kien interessanti ħafna, tal-limna ħafna u kien utli ħafna ħafna ukoll illi nkunu nistgħu jkollna dan nerf li aħna ħadna minn Firenze. Dan ifisser illi issa nistgħu nibdow bl-ewwel file tal-aġenda ta' dolodu konsiderazzjoni tal-abbozz ta' opinjoni fuq il-PEPP, il-prodott ta' pensjoni personali pan Europo, fejn għandna bħala rapporter tagħna is-Sinjura Colin Langen. Nadilek il-kelma, onorevoli. Iva, grazzi ħafna, Sinjura President sinjuri nixtieq nintroduċi l-abbozz tar rapport tiegħi illum u biex ikonna il proċedura 54 tkellimt mal-Kumitat Ikon u ħafna affarijiet għandhom x'jaqsmu mal-protezzjoni tal-konsumatur u l-imko ovvjament ir-regola 54 matul il-konferenza tal-presidenza jina għanda ħafna amendi minix introduċijom kolla imma sentikom xiftit kummenti preliminari nilqa l-inizjattiva illi ikonna pensjoni ta' eh, personali bħala prodott u nħeġġeġ li ċittadini Ewropew biex jiżguraw l-arranġamenti tagħhom għall-età anzjana. Hija importanti ħafna biex inkunu nistgħu niġġieldu kontra l-erożjoni tal-pensjonijiet fl-istati membri u nieħdu miżuri f'waqthom speċjalment dawk li għandhom dħul baxx, pereżempju iż-żgħażagħ għandhom bżonn inħeġġuhom illi Eh, jagħmlu ranġamenti tagħhom skont dan il-pilastru għax għalissa m'hemmx eh, provviżjoni għalhekk. Mimxejn kważi kważi offrut. U s-swieq nazzjonali esistenti huma diversifikati ħafna fejn jeżistu ma tistax ikollok prodott minn stat membru l ieħor u lanqas tista' tikkonkludi ftehim transkonfinali u jkollok xi vantaġġ eh, fiskali. Din is-sitwazzjoni nkunu nistgħu ntejbuha billi jkollna prodott standardizzat pan-Ewropew anki jekk is-suq għal pensjonijiet privati huma suġġetti għal dispożizzjoni nazzjonali ma l-ostakli illi jeżistu biex ikun hemm ftima pajjiż ieħor ma nistgħux ninjorawh u għalhekk qegħdin nitkellmu hawnhekk fuq prodott għal pensjonijiet tal-età jiġifieri dan jista' jiġi użat biss jekk tkun ħaġa normali li wieħed ikollu pensjoni bħal din. U għalhekk l-idea tiegħi hija illi ikonna prodott li jkun irħis, li jkun raġonevoli, jkun tajjeb għall konsumatur u dan għandu bżonn kollu l-appoġġ tal-Istati membri għax huwa biss huma biss jistgħu eh, jagħtu eh, dik is ta' daw it-tip ta' prodotti. U għalhekk jekk dawn jekk eh, jkun hemm rispett għal dawn il-kundizzjonijiet ikolna dan il-prodott pan Ewropew. L-emendi tiegħi jirriflettu din l-idea li qegħdin nitkellmu fuq eh, dispożizzjoni favur l-anzjani u għalhekk hekk biss nistgħu jkollna dan da is-suq tagħna kompetitiva għandna ta' strutturi ġodda nilqa eh, l-għanijiet eh, biex il-Pepsi eh, kun disponibbli dan il-prodott ikun disponibbli fl-istati membri kollha ma l-iskadenza stretta u wisq u għalhekk għandna bżonn nestenduha għal ħames snin jkunu wkoll flessibbli fuq l-iskadenza u l-Kummissjoni fil-proposta taj 3 snin waqt il-Kunsill sa 10 snin. Jiena nissuġġerixxi illi ikonna eh, partnerjat kompartimentali illi jipprovdu li dawk illi jixtiequ jipprovdu dan il-prodott li kun disponibbli fl-Istati membri kollha naf din hija sfida ewlenija għal fornituri imma nissuġġerixxi għal daqstant illi l-operaturi ikun jistgħu joperaw b'mod transkonfinali fil-kuntest ta' partenarjat u dan jitlob li jkun hemm l-istrutturi neċessarji. Inħoss li għandna bżonn e, li jkollna prodott sempliċi, sigur u irħis u għalhekk jiena nilqa il-dispożizzjonijiet standard tal-Kummissjoni u ma' dispożizzjonijiet oħra kollha jipprovdu ħtieġa illi joffru prodott bħal dan. Lek msejjaħ PEP. Huwa essenzjali l-konsumaturi jiġmotijin il-pensjoni tagħhom pagament wieħed din nitkellmu fuq dispożizzjoni tal-anzjanità mhux xi tip ta' prodott ta' investiment. Fil-kontest ta' dan il-prodott standardizzat, hemm bżonn li jkun hemm konklużjoni ta' ftehim mingħajr eh, parir il-biċċa kbira ta' konsumaturi m'għandhomx biżżejjed informazzjoni u għalhekk għandna bżonn niżguraw ruħna l-konsumaturi jkollhom din l-informazzjoni u għaldaqstant hemm bżonn ta' struttura ta' rakkomandazzjonijiet. Ma jridux jirrakkomandaw PEP speċifiku ma jaraw jekk konklużjoni ta' PEP li ma jkun ikun l-aħjar mod kif wieħed jiżgura l pensjoni tal-anzjanità tal-persuna konċernata u hija essenzjali wkoll għall konsumatur li jkun a konoxxenza tal-fatti u jieħu deċiżjoni abbażi tal-fatti. Jiena nixtieq niżgura ruħi illi il-Pepsi ġew offruti għal daw kollha illi jirrispettaw il kundizzjonijiet tar regolament u għalhekk nissuġġerixxi illi jkollna partnerjat għall prodott biex hekk nkunu nistgħu nofru prodott garantit, prodott illi jkun effettiv meta jiġi għal ħlasijiet tal-pensjonijiet li hemm bżonn tkun id-dispożizzjoni standardizzata 30% tal-ħlas fil-bidu tal-perjodu ta' ħlas. Ta u hemm bżonn ikun hemm alternattivi oħra bħal fondi ta' investiment dak li huwa importanti ħafna biex il-PEPS ikunu ta' suċċess u li jkun hemm l-appoġġ tal-Istat Membri. Stati Membri biss jistgħu jagħtu l-istess vantaġġi fiskali għal PEP e bħalma jagħtu wkoll għal prodotti nazzjonali u hekk biss allura dan il-prodott ikun attrajenti u biex niżguraw li jkun hemm protezzjoni livell ta' protezzjoni għall konsumatur nisuġġerixxu eh, xi emendi speċjalment għal dak li huwa regoli ta' obbligu fuq ir-riklamar u l-informazzjoni li jkunu parti tal-kundizzjonijiet tal-PEP u dan direttament fir-regolament. Il-PEP KID għandu bżonn ikollu żewġ partijiet l-ewwel parti, -parti li kollu karatteristiċi partikolari tal-PEP u mbagħad fit-tieni parti l-istati membri eh, informazzjoni minnaħa tagħhom ġifieri informazzjoni speċifiku ġifieri tul ta' perjodu minimu, ta' ħlasijiet, l-iskadenza, eċetera. Qegħdin nipprovaw inwafqu prodott pan-Ewropew u għalhekk huwa importanti ħafna illi jkun hemm awtorizzazzjoni tal-prodott ma' importanti wkoll illi l-kompetenza il l monitoraġġ tal-fornituri tkun fidejn l awtoritajiet nazzjonali. Qed indaħħal artiklu ġdid fuq il-ftehim tal-PEP ma' l-informazzjoni fuq il-PEP e KID bħala punt importanti ħafna. Pereżempju id-dritt li wieħed jikkanċella l ftehim jew xi dispożizzjonijiet oħra naħseb li huwa importanti ħafna għal konsumatur illi jkun hemm din l-istruttura ta' informazzjoni unittama illi nkunu nistgħu naqblu l-koll. Eh, nistenna bil-ħerqa l-kummenti tagħkom u wkoll nistenna l-kooperazzjoni ta' bejnietna. Grazzi ħafna u bħala xadaw għal SND nadilek il-kelma. Signora Jakonsari, grazzi ħafna ta' din il-presentazzjoni eccellenti. Jibna ħafna ċarezza ta' din il-presentazzjoni napprezza ħafna l-approċ tijak fejn qegħdin nitkellmu fuq il-protezzjoni tal-klient. Fil-fema tagħna huwa importanti ħafna u hekk nisqu wkoll fatt il-PEP huwa mhux biss prodott ta' investimenti ma ta' tfaddil għall konsumatur u għalhekk nilqgħu l-inizjattiva tal-Kummissjoni u tikkorrispondi għall isfidi li qed eh, ta' kampanj jikkampanjaw din l-epoka u eh, l-immaġni li għandna eh, tal-suq tax-xogħol u iż li jmorru minn pajjiż għal ieħor tal-Unjoni Ewropea meta jfittxu x-xogħol imma għanna bżon nefasizzaw il-fatt dan huwa ovvjament prodott volontarju ma jħu post xejn imma jakkumpanja dak li diġà jeżisti. U għalhekk din it-trasportabilità hija karatteristika essenzjali ta' dan il-prodott, dan il-PEP. U dan il-prodott ġdid hemm bżonn ikun kapaċi joffri alternattivi lil persuni illi għandhom tħul baxx. PEP e huwa prodott pur tal-Unjoni Ewropea u hemm bżonn illi l-konsumaturi jkollhom l-opportunità li jkollhom fiduċja fl-Unjoni Ewropea u hekk dan il-prodott u hemm bżonn jerfa' ħafna responsabilità u għalhekk leġislazzjoni hemm bżonn tkun ċara ħafna u tiċċara il-kriterji essenzjali ġifieri l-protezzjoni, livell qoli tal-protezzjoni tal-konsumaturi, ġestjoni tar-riskju għandna bżonn nenfasizzaw is-sigurtà, is-sempliċità kif ukoll kwistjonijiet ta' eh, spejjeż u alternattiva nu importanti ħafna għal min qed ifaddal għax il-biċċa l-kbira ta' min ifaddal mhumiex il-persuni illi jinvestu laqqas biss jifmu il-kwistjonijiet komplessi tal-investiment ta' dan l-investiment u għalhekk għandna bżonn nigarantixxu l kapital ta' min ifaddal, jiġifieri għal meta jieħu l-pensjoni hemm bżonn ikun garantit il-kapital u għalhekk eh, nikkonsidraw ukoll ir-rata tal-inflazzjoni ku possibbli biex għalmenu dawk illi fadlu ikunnu jistaw jirrekuperaw għalmenu dak li eh, fadlu u għalek dik tiġi mill-garanzija tal-kapital. Forsi għonek uh, għamson nkunu attenti għax il-Komissjoni titkellem ukoll fuq il-garanzija u qed eh, teskludi l-ispejs relatati mal-investiment u għalhekk għandna bżonn nagħtu l-alternattivi hemm bżonn jkollna prodott ċar, speċjalment viżavi r riski involuti. Id-dettalji dejjem huma importanti, imma sfortunatament il-proposta tal-Kummissjoni ma tantx hija ċara ħafna fil-formulazzjoni tagħha u dan joħloq ċerta nuqqas ta' stabilità legali u għalhekk jiena se nipproponi xi emendi, pereżempju l-level massimu tal- spejjeż biex dawn ma jiklux it-tfaddil kollu tal-investituri u mbagħad għal dawk li huma strumenti u teħita deċiżjoni aħna nixtiequ ngħinu li min qed ifaddal biex ikun jistgħu jaslu huma prodott illi jkun tajjeb għalihom fih dan il-pep dak illi joffri il-PEP ikollhom il-possibilità illi ikun hemm partnerjat li eh, lin mill-frontieri tal-istat membru konċernat bħala kompartamenti biex hekk il-PEP ikun jista' jiġi garantit fl-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea. Apparti, naħseb ukoll illi u eh, kif eh, proposti tiegħi qed juru min ifaddal kollom id-dritt illi ibidlu eh, minn dak jibidlu eh, l-persuna illi eh, toffrilhom is-servizzi jekk pereżempju kollom kuntratt ħażin u għalhekk min joffri s-servizz ma jgħidx jgħaddi iktar minn ehm, wieħed fil-mija. U għalhekk fir-risoluzzjoni tal-kunflitt nixtieq ukoll illi jkun hemm id-dritt ta' protezzjoni legali kollettiva għal klijenti għax wara kollox għal prodott Ewropo u għall approvazzjoni tiegħu hemm bżonn ikun hemm l-Aġenzija tal-Assikurazzjoni tal-Unjoni Ewropea f'kollaborazzjoni wkoll mal-awtoritajiet nazzjonali regolament PEP hemm bżonn ikun il-konsekwenza u kompatibbli ma' l għanijiet tas-suq intern hemm bżonn ukoll illi jikkonkludi kwistjonijiet ambjentali, soċjali tal-żvilupp eh, sostenibbli tal-finanzjament, sostenibbli tal-investiment u naħseb il-ġenerazzjonijiet żożuha eh, jagħtu ħafna attenzjoni għal dawn l-affarijiet. Grazzi. Thank you very much and then for Grazzi. Fisem li sejar Trebezius pala Shadow u tal-bitni nitlob skuza ma għandha impenni ħor dal u għallura miex prezenti. Edda segwi il-progress ta' dan id-dossier u ħati prezenta emendi qabel l-iskadenza naturalment li sijar għand għandhom xie tħassib fuq il kif abbozzat il-proposta u Signora Trebezius ti korreġi għom daw bil-mendi tagħha. U bat għanna l-alde, il-sur Selimovic. Grazzi. L-għonetti permetti li nir-ringrazzja l-rapporter tal-abbozz ta' rapporti li sejkun bazi eccellenti għad diskussjoni. Jena, il-punti eh, portability switching u consumer safety. L-għonet portability, il-Kommissjoni ridet illi jiġu obbligati f'kull stat membru. Dana jidir li li ħaġa irrealistika. U tkun ħaġa ta' sfida anki għal kumpaniji żgħar li m'għandhomx risorsi u laqas il-kompetenza. Il-rapport ekon iħallija fil-fidejn il-suq jekk dawn il-providers jistawx jiftħu dawn il-compartments fl-opinjoni tiegħi dina qed tnaqqas id-dimensjoni Ewropea tal-PEP, irridu niżguraw li l-prodott ikun eh, disponibbli f'ħafna stati membri u li noħolqu inċentivi għal ħafna providers biex jirrispettaw dawn l-ideat. U tieni punt, switching. Il-rapport Econ jippermetti e-switching biss għal fleta tar tirar dana jider li li miex ħaġa tajba. nishti insaħħa id-dritt għal eh, dan l-iskambi Jiena nappoġġa il-proposta tal-Kummissjoni li għandu jkun hemm id-dritt li wieħed jagħmel dan l-iskambju kull ħames snin. Umbagħad fuq il-protezzjoni tal-konsumatur jiena nħoss illi Il-rapporti Ekon u Imko għamlu bieċa xol tajba ħafna nishtiq nappoġġa l-pożizzjoni fuq id-dokument prinċipali u anki dritt ta' parir. Nirringrazzja u nirringrazzja anki l-rapporter u nħares l-qoddim għalla għat ta' xedu. Fissem il-Goe de Jong. Grazie, President. Jena naħseb illi fl-ambitu ta' dawn il-PEP kif ġiet ippreżentata mill-Kummissjoni, rapporter għamel biċa xogħol eċċellenti mill-perspettiva tal-imko. U naħseb illi it-tisħiħi li tipproponi għad dritt ta' informazzjoni, id-dritt anki illi tejn il-dawk illi ma jifmux faċilment huma r-riski u l-vantaġġi naqbel magħhom. Il-problema però fil-proposta tal-Kummissjoni mhijiex din hija divers differenti. Jekk irridu ngħidu li rridu eh, ikonna f'moħħna il-żgħażagħ jew in-nies illi għandhom tħul baxx dan miex laħjar opzjoni għax għal wieħed jiddependi me situazzjoni nazzjonali jekk m'hemmx tieni pilastru. Allora il prodott individuali ta' tiret pilastru jistaw jibqa' l-unika alternativa, però ma naħsibx illi se jkunu se jkun probabbli li huma se jimpenjaw ruħhom biex jixtru prodott ta' pensjoni għax meta wieħed ikun għadu żgħir ma jaħsibx fil-pensjoni wieħed jaħseb biss fuq l-ispejjeż ta' kuljum. U din hija waħda mill-kwistjonijiet li kelli ma' tiret pilastru u nistoqsija tiegħi li rapporterja di kif se taħdem din il-kwistjoni f'dawk il-pajjiżi bħal pajjiżi bħal l-Olanda fejn għandna tieni pilastru qawwi ħafna però rridu niżguraw illi anki għal self-employed għandu jkunem arranġamenti eh, għal pensjoni dispozizjoni ta' dan it tini tip u jekk irridux nofru din l-opportunità anki bħala prodott pan-Ewropew. Dawn huma um il passib tiegħi. U qed naraw li l-pensjonijiet qed isiru dejjem prodott ta' suq li flok kwistjonijiet fidejn l-amministrazzjoni. Jiena kikun apprezza din it diskussjoni mhux imħabba r-rapporter ma mħabba l-approċċ tal-Kummissjoni l-approċċ inizjali. Din hija dan tħassib għal inqas għalija jekk aħna ma nistgħux intejbu l-arranġamenti kollettivi. U bħala komment ħari jiena innotajt illi bħala pensjoniet jew assikurazzjonijiet individuali dawn huma kollha prodotti finanzjari li mhumiex faċli li wieħed jifhimhom. U dawk li qegħdin joffru dawn il-prodotti jgħinu fis-sens li jridu jagħtu parir, però fl-istess ħin ma jgħidulekx illi anki jekk eh, anki jekk tagħmilha bit-telefon jista' jiċċarġawk għal parir. Allora, jekku għet jisiba diffiċli, anki l-informazzjoni għet jisir kwistjoni kommerċali. U di, dina għanda tiġi anki eh, faċċata biex ikunem ċertu massimu li wieħed jista' jitlob għal dan it-tip ta' servizz. U issa fissem il-ħodor soltes. Grazie. President, anki jiena nirringrazzja rapporter ta' kif prepara dan la bosta opinjoni naqbel illi l-inizjativi tal-pensjoni pan europea hija tajba tinkoraġixxi li ċittadini Ewropej jinvestu però rridu nqogħdu attenti ħafna speċjalment fuq ir-riski ta' dawn il-prodotti ta' pensjoni privata Kif għal il rapporter hemm differenza kbira bejn stati membru wieħor fuq dawn il-prodetti u rridu jiġu konsiderati is-suq intern f'dan il-qasam partikolari huwa frammentat. U, u dan huwa e, u ostakolu biex għas-suċċess irid ikun hemm e, dimensjoni transkonfinali u tkun aċċessibbli u l-informazzjoni għandha tkun faċli li wieħed fima għall-utent u trasparenti. U kif diġa għal il-rapporter dawn huma importanti biex il-prodott jaħdem. Dan għandu jkun kemm hekk il-PPP għandix tkun volontarja jew le u jiddependi anki minn dak li hemm disponibbli fuq is-suq. fl li se nippreżentaw il-grupp tagħna e, e, waħda minnhom hija mirata fuq il-fatt li għandha tkun sostenibbli il-proposta u anki il-portabilità ta' servizz lejn stati membri oħrajn u jekk dina tkun portabli għandu jkun hemm anki switching il għandu jkun hemm anki ftehim fuq l-awtorizzazzjoni minnaħa tal-awtoritajiet. U l-grupp ukoll jaħseb illi jista għandu importanti li jkun hemm il-possibilità li wieħed jagħmel iskambju f'kolunkwe moment u mhux jistenna li jagħmlu kull ħames snin imma hemm punti oħra oħrajn unħares qudiem li kolli diskussjoni mal-shadows. Grazzi. Issa xbab. Kollegi, grazie al rapporter, al cooperazione eccellenti. F'ħafna stati membri dan il-prodott nistgħu nibdew niddiskutu bih jekk nigluduh fil- fil-qafas tasu attwali fejn hemm eh, anki aġevolazzjonijiet fiskali illi għalihom l-istati membri biss huma Eh, eh, kompetenti. Is-sur e Dajong kellu punt meta tkellem fuq il-protezzjoni tal-konsumatur u nħossi li l-proposti garantixxu sikurezza minnaħa tal-rapporter. Però meta jkun hemm riduzzjonijiet fiskali internazzjonali għandu jkun hemm anki monitoraġġ tal-effett transkonfinali. Naseb l approċċ tal wa tajjeb għaliex għal nis illi jaħdmu prosp transkonfinali li ktar ħaġa importanti, ħaġa importanti. Il-skadenza għal emendi fit-2 ta' Mejju fl-ofsinar. Allora dana jiġifieri l-ġimgħa diħla. Ewa, għaw il-kummissjoni u koll. U jider il-kummissjoni hija prezenti u għaw il-Sinjora Bergier. Skużawni, <laughs> li Iprovajt naġġel, imma natik il-mikrofonu. Thank you very much. Grazie. Grazie anche del rapporteur li permettilna namlu scambi preparatori. Din l-inizjativa ħna preparajnija a situazioni situazzjoni tal-konsumaturi fl-Unjoni ma ninsew il-fatt li illum hemm livell baxx ta' fornitura ta' dawn il-pensjonijiet fl-Unjoni Ewropea kollha. Teżisti biss f'ħames stat membru illi għandna aktar minn 15% ta' assi eh, familjari investiti fi prodotti tal pensjonijiet il, anki il, eh, il pension gap se jkun iktar profond fil-futur. Allora l-opinjoni tana fuq il-prodotti volontari u mamula lan li ti kontribwixi għal bżonniet tal-konsumatur fl unjoni Ewropea. Din il-proposta aħna konċepejnija bħala prodott sempliċi, zgur, trasparenti u efficienti. U għal din raġuni aħna proponejna regoli armonizzati, specialment fuq il-parir, fuq l-informazzjoni għal konsumatur, fuq il-protezzjoni tal-interessi tal-konsumatur, bil-possibilità li wieħed jagħmel skambju jagħmel switch tal-provider jekk il-konsumatur ma jkunx sodisfat bil-provista ta' servizz minant provider partikolari u anki bil-possibilità illi hija l-iktar parti innovativa tal-proposta il-possibilità ċoe illi ikun hemm aċċess għal prodott verament pan-Ewropew. Fis-sens illi meta konsumaturi biddel il-residenza tiegħu fl-Unjoni Ewropea e, jista jkompli jikkontribwixxi għall-istess prodott. Din hija ħaġa importanti ħafna. Aħna din l-inizjattiva bażajnija fuq konsultazzjoni wiesa u feedback minnaħat tal-konsumatur kien illi iswe u ma frammentati, situazzjoni jammaluqa u ma jistawx jitħlu fl-Unjoni Ewropea bil-prodott tagħhom. U din hija ħaġa negativa anke għas situazzjoni finanzjarja tal-konsumaturi fil-każ ta' irtirar mix-xogħol. Mm, aħna għedin nisimaw l-kommenti tar rapporteru ta' shadows interessati ħafna u għal daw kolla li intervjenu u jappoġġaw anki l-inna u sen komplu naħdmu f'din direzzjoni biex inkunu nistaw intejbu l-proposta illi nittamaw illi tista tiġi adottata qabel eh, qabel uh, it-tmim qabel l-aħħar tal ta' dan il-mandat ta' din il-leġislatura. Grazzi, u kif diġa għat, l-iskadenza għall-emendi hija fl-ofsinar ta' 2 ta' Mejju, un-bat fil-komitat ta' ġunju se nikkonsideraw l-emendi. U dan jfisser li nistgħu ngħaddu għal fajl li mis, u ċoħe il-konsiderazzjoni tal-opinjoni tal-abbost tal-opinjoni fuq il-rapport fuq il deployment tal-infrastruttura għal karburanti alternativi fl-Unjoni Ewropea. U hawnhekk Il-rapporta, rapporter huwa Matejs van Miltenburg. Grazzi, President. Peress li ma tanċanna ħin se nitkellem bil fil fil-qosor. Uh, anki meta wieħed is il-ftejm ta' Pariġi fuq dak li jirrigwarda eh, il-kombustibli alternativi pal hydrogen. Dana se jkun importanti ħafna fil-futur għanna bżon ta' infrastrutturi u bżon nifmu xikun gwidi eh, għall-infrastruttura għal dawn il-kombustibli eh, alternativi. Irridu nizguraw illi eh, per eżempju jkonna vetturi elettriċi u dan huwa importanti ħafna Eh, l-aspett tal-konsumatur f'dan il-każ huwa importanti ħafna għax fil-futur m'għandux ikun hemm distinzjoni, l-ebda distinzjoni bejn eh, kombustibli alternativi dak eh, konvenzjonali fl-użu ta' dawn il-sorsi ta' enerġija. Barra minn hekk il-konsumatur għandu jkollu aċċess għal informazzjonijiet importanti u għandhom ikunu affidabbli fuq dak li għandu xjasam fuq fejn jista' jagħmel jista' jiċċarġa per eżempju l-vetturi elettriċi u anki meta wieħed jixtri eh, vettura elettrika wieħed għandu jifhem x'inhija id-differenza mm, meta wieħed jgħaddi għal eh, karburanti eh, tradizjonali għal dik alternativ. Naturalment irid ikun hemm anki eh, l-informazzjoni disponibbli, mbagħad iridu niċċaraw anki x'se jitbiddel x'se jkunu l spejjes fejn se jeżistu l-infrastrutturi anki barra minn pajjiż minn pajis. U anki il-ħlasijiet pjan il-pjantazzjoni eh, eh, jiprevedi li għandu jkun hemm servizzi ta' ħlas interoperabbli biex il-sistema tkun attraenti biex il-konsumaturi kun jista' jħallas b'mod fl-Ewropa kollha. U għandu jkun hemm eh, gwida u l-Kommissjoni qabel l-aħħar ta' sena għandha tippreżenta proposta xirqa. Fuq dan għandna natu żmien li l-Kommissjoni biex tkun tista' tagħmel evalwazzjoni jekk hux neċessarju li nagħmlu liġi eh, f'dan il-każ. Eh, u f'kull każ għandha tkun sa qabel l-aħħar ta' sena. U fuq il- ħaġa importanti hija li dekarbonizzazzjoni Eh, fl-Europa għandha tkun leader fid-dekarbonizzazzjoni u għal din raġuni l-istati membri, l-istituzzjonijiet u anki l-industrija għandhom jaqblu fuq dan u għandu jkun hemm applikazzjoni tajba għall-infrastruttura tal-karburanti alternativi. Naturalment, hemm bżonn li jkun hemm appoġġ finanzjarju eh, u li ħaġa importanti huwa li ninformaw il-konsumaturi kemm fil-pajjiż Eh, kif ukoll barra mill-pajis. Eh, ħafna drabi rajna illi eh, huwa neċessarju li kunem inċentivi fiskali bħal kastal tal-app elettriċi. Kolla fl-imkien għandu għanna naslu biex kunem sostenibilità fl-infrastruttura tal-karburanti alternativi dan huwa importanti ħafna u jiena nisma b'interess E, diskussjoniet interni tal-imkof u dak li għandu xaqsam mal-emendi. Grazzi. Anki għawnek l-emendi, l-skadenza l-emendi għada fl-offsinar. Għax shadows fisem l pp għanna il-Sinjura Vajdere. Grazzi. Anki nishtiqni ringrazzja l-rapporter. Sur Van Miltenburg għalla bosta opinjoni aħna nistaw napoġġaw mod ġenerali eh, napoġġaw il-proposti kollha tiegħu jiena diġà ppreżentajt emendi biex immorru fid-direzzjoni li għandna napoġġaw il-pjantazzjoni tal-Kummissjoni nappoġġawha eh, tal-Kummissjoni. U nixtieq nisħa fuq il-fatt li l-iżvilupp tal-infrastruttura għal eh, karburanti alternativi importanti mhux biss għal pożizzjoni kompetittiva globali tal-Unjoni, imma anke għal sikurezza enerġetika tal-Unjoni Ewropea. Kif aħna kollha nafu e, settur ta' trasport jiddependi ħafna fuq l-użu tal-żejt u 30% kważi tal-importazzjonijiet tagħna jiġu minn Russja li mhuwiex msieħeb forsi l-iktar wieħed affidabbli. Għal daqstant l-iżvilupp ta' Eh, karburanti alternativi għandha jkun priorità biex nkunu nistgħu niksru dan il-pattern eh, ta' dipendenza ta' importazzjonijiet. Nisħa u koll fuq il fatti li l-Kommissjoni għandha titkompli f'dan l-approċ eh, technology neutral. Dan huwa importanti għassu eh, illi il-teknoloġiji inklużi għandhom ikunu differenti u għandu jkun hemm anki possibilità ta' għażla bejn il-sorsi nixtieq nisħa anki fuq il-korrelazzjoni pozitiva bejn id-disponibilità ta' infrastruttura għal karburanti alternativi fl-Unjoni Ewropea kollha u l-accettazzjoni eh, tal-konsumatur eh, eh, għal sistemi ta' mobilità ġdida. Għal din raġuni u importanti li kunem kopertura suffiċenti li tirrispetta tissodisfa dritti tal-konsumatur. Nixtieq nisħa anki fuq neċessità li nżidu l-finanzjamenti Ewropej għall-infrastruttura Eh, ta' karburanti alternativi, specialment fl-MFF li miss jina membru tal-Kumitat tal-Budget qed niddiskutu da u fit nejn ta' Mejju il-Kumitat se joħroġ bil-proposta tiegħu u jiena għal daqstat eh, nisħaq fuq il-bżonn li jkun hemm anki l-fondi għal dawn l-alternativi inizjativi alternativi. Issa fissem l-SND il Signora Grappini. Mulțumesc, doamna preċedinta. Ehm, cred eh, Grazie ħafna. Naħseb il-rapporter, shadow rapporter skolla jaqblu mal-proposti tar rapporter tagħna. Aħna bħala Kumitat tat trasport nagħtu l-opinjoni tagħna, imma hemm bżonn ikun e, jaqbel ma l-opinjoni u r-rapport tal kumitat imkow. Jina insistejt fuq il-proposta tal-Komissjoni fuq it-naqis sa 40% ta' l-emissjonijiet sal-2030. U dawn id-desiderata bżonn ukoll jaqblu ma' l-inizjattivi l-oħra f'dan il-qasam. U għalhekk din l-inizjattiva ta' sostituzzjoni. F'dan il-kuntest huwa ċar illi hemm nuqqasijiet fl-infrastruttura u l-isfida l kbira hija rappreżentata mill-ftehim ta' dak li jistgħu jagħmlu l-istati membri illi attwalment m'għandhomx infrastruttura, pereżempju għal vetturi elettriċi. Kif se jagħmlu? permezz tal-fondi ta' koesjoni, fondi reġjonali kif nistgħu nagħmlu biex ngħinu li dawn l-istati membri li għandhom dawn il-nuqqasijiet biex ikollhom struttura, infrastruttura tajba għal dawn il-karburanti ta' sostituzzjoni speċjalment dawk il istat membri li għandhom reġuni li ma tantx huma aċċessibbli u mbeda ħafna kif se jaslu biex jilħqu dawn l-għaniet ta' dekorbanizzazzjoni u l-għaniet ta' trasport illi jkun ta' kwalità għaċ-ċittadini tagħna għandna bżonn naqblu dawk il-partit kollha interessati matul il-katina kollha kemmi dik tal-vetturi, l industri tal-vettura, l-operaturi, l-istituzzjonijiet u l-assoċjazzjoni tal-konsumaturi. Naħseb ir rapport għabad din it-triq u hemm bżonn illi mmorru rejn regolamentazzjoni li tkun waħda raġonevoli fil-fema tiegħi illi tiġbor dawn l-elementi kollha li għadni kemm semmejt l-infrastrutturi neċessarji, il-transizjoni lejn karburanti ta' sostituzzjoni u l-informazzjoni kif ukoll il-ħidma tal-ta' kuxenza tal-konsumaturi li huma se jiddeċidu jekk jixtiequ jużaw din l-alternattiva bħala karburanti. Mela, issa ħan issa tkellem fissem rappresentant tal-ICR, għajt li l-ICR jappoġġaw il-rapporter fl-opinjoni tagħhom u jilqgħu il-pjantazzjoni ta' kummissjoni fuq l-infrastruttura tal-fuels alternattivi. Irid kunem hemm informazzjoni trasparenti u li tinftijem il konsumatur ma favur l-operabilità ta' servizzi tal-ħlas u jgħid li għandu jkun hemm fejn hu possibbli soluzzjonijiet mhux leġislattivi ma' ġenerali inizjattivi huma pożittivi però importanti li jkunu mexxija mill-industrija u iwieġbu għat talba tal-konsumatur u e, tendenzi ta' l-użu. Irridu nevitaw illi kunem verżjoni moderna ta' toroq li ma' jwaslu għal-imkien. Irridu kunem teknoloġija intelligenti għal daw il-vetturi intelligenti. Unbat għandhom mistoqsijiet u koll dwar il-finanzjament tal-inizjattivi hemm bżonn ta' ħafna livelli ta' investiment. Imma mhux ċar jekk dan għandu xieġi biss mill eh, kaxxa pubblika. Dan fissem is-sur Dan Dalton issa l-gwe ma nafx. Da nisa titkellem inti fissem il-gwe għax inti l-unika membru preżenti sal-gwe. Le, mela l-ħodor Pascal Durom xieta unek ġifiri nistaw naddu mill-ewel għal Kummissjoni Ewropea jekk jogħġbok. Grazzi ħafna tal-istedinna din il-laqa. Aħna kuntenti ferm mill-li qed naraw li intom il-qajtu il-pjantazzjoni. U kuntent nħablu wkoll li qed naħdmu fuq il-punti prioritarji kollha li semma ir-rapporter. Naqblu b'mod partikolari illi biex ikun hemm emissjoni t-iktar baċċi fil-vetturi ta' emissjoni zero jridu nibdilda kull sistema kollha kemm jridu indirizzaw kemm il-vetturi, l-infrastruttura, imma wkoll um, l-imġiba tal-konsumatur. Lek it-tieni pakket ta' mobilta li adottajna novembru li għadda, bażikament qed jipproponi eh, approċċ olistiku ta' dan it-tip li jindirizza daw il-punti kollha għandna l-proposta klima għal vetturi ġodda u emissjonijiet CO2 għal vetturi u l-vannijiet għanna u koll il-direttiva tal-vivekul li jgħat u koll jindirizza il-kustjoni mill-perspettiva tal-vetturi enti tal-vetturi u mbagħad iridu nindirizzaw ukoll kif intqal l-imġiba tal-konsumaturi. Biex iwieġeb xi punti li semmew. Naqblu ferm li l-interoperabilità tal-infrastruttura għandha tkun priorità l-Unjoni Ewropea u iktar hemm bżonn ta' iktar interoperabilità. Kif fil-fatt tiġi għal ir-rapporter il-konsumatur li tkun jista' jirriċarġa vettura fl-Unjoni Ewropea kollha bl-istess mod bħalma jagħmel għall vettura konvenzjonali. Qed nagħmlu ħafna biex naħdmu ħanħu dan it-tir. Qed nappoġġaw lill-istati membri biex jina taw PSA taħt is-sef. U bekk ikunu jistaw jagħmlu jisu mappa tal-infrastruttura tagħhom fi stat membru u qegħdin jizolbu disa stati membri mill-inqas jikkopera u ħalli jkollna massa kritika. Qegħdin ukoll inħarsu lejn aspetti dinamiċi mhux biss il-post geografiku bħal pereżempju disponibilità eh, real time tal-infrastruttura biex inkunu ċerti illi il-konsumaturi jużaw din l-infrastruttura ħajkunu jafu fejn jistgħu ehm, jitċarġjaw il-vetturi tagħhom. Qegħdin ukoll mbagħad nidu t-tieni fażi tal-osservatorju li suppost għandu jkun il-punt referenza għal fuels alternativi ħaġa li għadin nifokaw fuq kol illi jkun hemm calculators biex il-konsumaturi jkunu jistgħu jaraw kemm tiswilom tiswilhom vettura alternattiva u bekk ikun iktar faċċel li ukoll jieħdu deċiżjoni biex jibdlu għal vettura ta' fjul alternattiv. Mbagħad intom semmejtu wkoll fl-opinjoni il-paragun tal-prezzijiet, aħna ħakun għadin nagħmlu iva paragun ta' fuels differenti prezzijiet tal-fuels fil fat aħna għadin neħu ftejma ta' membri dwar dan bittama li dan kollu jiġi adottat aktar tard is-sena. l-għana kollu Ovvjament huwa xogħol li għadu għaddej issa minn hawn ftit xhur oħra aħna niġu hawnhekk bil-qalb kollha u ngħidulkom fiex wasalna fuq dawn il-punti kollha li qed naħdmu dwaram. Grazzi ħafna. Sur femmel tixtieq tajċa xi ħaġa inti fuq dak li ntqal. Iva, fil-qosor. Ftit sekondi kollox, grazzi tal-kontribuzzjonijiet kollha. Kien hemm xi punti li semmew li qed diġà deċidejt li indirizzhom fi concept paper. L-approċċ teknoloġikament neutru, pereżempju, u t-tieni net il-rollout addizzjonali ġena ċerta li jkun hemm korrelazzjoni bejn l-infrastruttura u l-aċċettazzjoni min-naħa tal-konsumatur biex issu vetturi elettriċi jew ibridi. Nasab nistgħu noħorġu bi proposti ta' kompromess kont l montamen ta' emendi fil-laqgħa shadows. Anke biex nieħu kompromess fiħin. Grazzi u nawguralek mela wasalna għal fakkarkom li l-emendi tista' tresquhom sa' u bekk Jekk kulħadd sa postu nistgħu ngħaddu għal votazzjonijiet. Ħanat iċ-ċans minuta sakemm kulħadd ikun bil-qiegħda. Okay, so if everybody... Tajab, mela jek kulħadd postu Nibdew bl-ewwel vot. L-Iżvizzera ostakli fir rigward tal-implementazzjoni sħiħa tas-suq intern. Votaw mill-ewwel b'vot elettroniku, votazzjoni miftuħa.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 Tajjab mela għanna 23 favur, 2 kontra, 1 astjena. L-vot li jmiss, vot uniku koll. Il-testa ta' proposta tal Parlament u Konsil ta' sta' proposta ta' għabbel adozzjoni ta' regolamentazzjoni ġdida e professjonijiet, il-votazzjoni miftuħa. Yes, I close the vote. Il-votazzjoni maluqa adottata b'ħames u għaxin vot favur u erba' kontra. Proset. Tajab, wes, il-punt li mis, il-vot fuq il-proġett pilota u azzjonijiet preparatorji għal budget 2019. Ha. Huh il-numri kollha l-istess, raħ ngħidilkom li sem. L-ewwel, il-monitoraġġ ta' profiling possibilment inġust ta' konsumatur l-aġġustament ta' prezzijiet mill-erens favur. Kontra. assenzjoniet adottat. It-tieni wieħed l-introduzzjoni ta' garanzija kummerċjali għal ħajja tal-prodotti minn favur. Kontra. assenzjoniet għaddit. It-tielet SMEs, strumenti fil-negozju soċjali favur kontra assenzjonijiet adattat. Imbagħad, kwalità tas servizzi u turiżmu favur kontra assenzjonijiet adattat. Proġett pilota fuq l-evalvazzjoni ta' differenzi allegati fi kwalità ta' prodotti mibjuwa fis uniku favur kontra assenzjonijiet adattat il-proġett pilota fuq l-applikazzjoni ta' rekwiziti tal-accessibilità tal-web minnu favur kontra astenzjonijiet għaddit u fl-aħħar il-proġett pilota fuq il-font ta' klima ta' innovazzjoni favur kontra astenzjonijiet għaddit. U bekk allura nistaw nalqu il-votazzjonijiet tagħna u nistaw naddu dritt għal punt li jmiss fuq l-agenda. L-iskambju ta' femiet. Jekk jaġobkom, min irrid jitlaq mis-sala jitlaq bla storbju. Okay, so we will start. Tajja pwis, nibdew bl-iskambju ta' femmiet fuq l-analizi tal-big data bl-intelligenza artificiali li titala waħedza il-parteċipazzjoni tal-baxxatur. Fruan. Forsi tista' tagħlimni kif ngħid ismek ambaxxatur u ta' xjenzati u avukati norveġiżi l-ewwel merħba għal din il laqa tagħna tal-Kumitat. Grazzi tal-li għattu maħna naddi l-kelma immedjatament l-Sur ambasġatur. Grazzi, Signora President, u ta' pjaċir kbir li nerġan iġewnek fil-Parlament Ewropew, speċjalment dan il-Kumitat. Jina kont niġi hawnhekk pjuttost spiss. Issa, għandi l-opportunità li niġi għanna kunti konfermazzjoni ġdida dwar l-intelligenza artificiali, l-applikazzjoni tagħha wkoll fis-setturi kollha tas-soċjetà. Aħna kontenti b'mod partikolari l-inizjattivi li ħadu l-Unjoni Ewropea u segwejna b'interess kbir mhux biss eh, l-inizjattivi ta' Kummissjoni Ewropea ma kien l-aġenda tal Parlament Ewropew ftit jimilu fil-fat fl-10 ta' april. 24 stat membru Norveġja pajizi firmaw dikjerazzjoni fuq il-kooperazzjoni fuq l-intelligenza artifiċjali. Jena kontent li ngħidilkom illi il-biraħ kellna laqa mal-Ministru tal-Ġustizzja Belġan, is-Sur Hens u u nieda proġett ta' modernizzazzjoni għas-settur tal-ġustizzja Belġjan. U fil-fat, l-ideja i koll illi nibdew nagħtu definizzjoni ta' possibiltajiet illi toffri l-intelligenza artifiċjali dina kapaċi illi tejjeb u tiffaċilita il-ħajja tal-avukati drittijiet ta' ċittadini u għalhekk nittama li dan kollu jiżviluppa fi proġett pilota u li jista' iservi għal bażi ta' proġett ta' kooperazzjoni Ewropew biex intejbu nsaħħu l-intelligenza artifiċjali għandna għandi miħaj il-President tal-Bord ta' ehm, ANSIS li izviluppa din l-intelligenza artifiċjali sur Martin ħafna tolbu biex jispjega għandna ta' din it-teknoloġija u l-applikazzjoni tagħha fil-fatt tiġi qiegħda tiġi applikata fin-Norveġja. U nixtieq ukoll nissuġġerixxi li għafel qudiem ikollna wkoll prezentazzjoni tal-PowerPoint u mod partikolari jekk intom interessati nistgħu nagħtu reżume speċjali ta' proġett li għandna f'moħħna biex intejbu s settur legali fl-Ewropa kollha, l-pajjiżi kollha u fuq livell Ewropew. Għalhekk bi permess tiegħek, Sinjor President, ngħaddi l-kelma lil Sur Per Martinhoff, il-President tal-Bord ta' Ansis. Grazzi tal-attenzjoni. Grazzi ħafna. U għata onura li għalli għetamnek il-parlament, intelligenza artificiali, kuħat għet jiskellem dwarra. U kif tafu, mish sempliciment robots, l-intelligenza artificiali għet tibdel kollox. U l-ħabar tajba li aħna nħossu li l-Europa f'ħafna f'ħafna aspetti qiegħda fuq dimnet, min jaħseb li l-Amerika u ċ-Ċina għedin jadduna f'ħafna affarijiet imma fil-kas tal-intelligenza artifiċjali l-Ewropa għedha l-ewwel. Tiġġaratilu Mark Zuckerberg ta' Facebook kellu dina e, e, e, der qudiem il-Kongress tal-Amerika u stess qal li nittamaw li nistgħu nwafqu il-hate speech fuq il-Facebook u l-medja soċjali fi żmien 15 snin aħna bit-teknoloġija tagħna tiġi nagħmlu għad il-ħaġa. Ġifieri b'ħafna ħafna sens naħseb li l-Ewropa qiegħda ħafna l qudiem imma m'għandniex konsumaturi illi jitolbu iżjed minna. U Sejjeb u koll nkun nistgħu nifinanzja proġetti pilota. Importanti li nieħdu dan il-pass issa. Jiena eh, konvinti li l-AI tista ta' tispinta l-industrija Ewropea jekk tintuża sew. Aħna nħossu wkoll illi il-GDPR huwa pożittiv ħafna għall-industrija tal-IT u speċjalment tal-AI. Qed naraw x'qed jiġri fl-Istati Uniti u postijiet oħra l-GDPR ħajkun ta' vantaġġ kbir għall-industrija Ewropea. Għax kulħadd irid isegwiha fis-snin li ġejjin, ġifier qegħdin fuq quddiem tam kif dan is-settur. Fil-qosor, aħna nħossu illi għal digitalizzazzjoni tal-Unjoni Ewropea l-intelligenza artifiċjali ħatkun importantissima. Aħna nistaw nintraċċaw ammonti kbar ta' data, nistaw namlu l-Ewropa taħdem mod aktar rapidu ġenerazzjoni minn tal-AI ħad tkun ħafna aktar faċli tintuża. U tista' tintuża anke b'mod aktar rapidu. Għalhekk nixtieq li fil-qosor nippreżenta daqsxejn Il-teknoloġija nfissalsa U il-kollega tagħna ħad tkun qed tagħmel dina il-preżentazzjoni. Grazzi, Sir President, Sinjuri, ehm, membri tal-Parlament, jiena ħankun qed nagħti analiżi u prezentazzjoni qasira tal-Big Data permezz tal-AI 1950 Alan Turing, xjenzat Ingliż kien qal il-magni jistgħu jaħdmu illum aħna fid-dinja ta' l-AI nistgħu wieġbu u ngħidu iva. U x'implika dan allura? Skont il-World Economic Forum sal-2030 l-ekonomija globali ħad tkun kibret bi 16 il-triljun dollaru minħabba propju l-AI u dana minħabba l-implementazzjoni tal-AI f'setturi differenti. Per eżempju, fis-settur pubbliku ħanaraw iktar effiċenza, iktar trasparenza, iktar burokrazija, inqas burokrazija u iżjed produttività fis-kura tas-saħħa l-potenzjali tal-AI huwa enormi tiġi għandna proġett fi sptar fin-Norveġġja fejn aħna nagħtu lill personal din it-teknoloġija tippermettihom li jagħmlu scans tal pazjenti biex jaraw xinu mal-allerġiji u dana jista' jwassal trattament li jsalva l-ħajjiet. Nistgħu naraw ukoll potenzjal qawwi għall-AI fil-qasam tar-riċerka medika. Fil-ġurisdizzjoni mbagħad aħna fil-qasam legali għedin nikkonsidraw l-possibilità li jkollna proġett fejn ikollna pjattaforma komuni għal leġislazzjoni Ewropea fejn ikun hemm il-verdetti ta' livell nazzjonali u Ewropew u mbagħad napplikaw l-AI għal din is-sistema biex noħolqu mekkaniżmi ta' tfittxija aktar preċiżi u b'aktar relevanza f'dawn it-tip ta' proġetti nittamaw li jgħinu biex isaħħu l-istat ta' dritt fl-Unjoni Ewropea. Apparti minn hekk l-AI tista' tintuża sabiex wieħed jinduna <laughs> xinu ma x'inhu fake news. U l-AI tuża wkoll biex tagħmel tintuża kol biex tagħmel evalwazzjoni tar-riskju fil-qasam preventiv. Is-surħof semma' illi nistaw ukoll nindunaw u niġġieldu bil-hate speech. Issa kif taħdem it-teknoloġija tal-AI għandna bżonn il-big data. Instamma, smajna illi iċ-Ċina u l-Istati Uniti għadhom vantaġġ kompetittiv għaliex għandhom data banks ikbar li permezz tagħhom jistgħu jiffurmaw l-algorithms tagħhom imma t teknoloġija tagħna tirrikjedi minimu ta' 50 elf dokument illi mhux wisq fil-verità u għalhekk juri kif li jaj fl-Ewropa qed jevolvi. Il-big data tittella mbagħad ikollna algorithm li nsejħula CCL li tiġi applikata li Corpus Cube Linguistics. Ġifidi l-algorithm ħatalem li l-anfissa biex tifhem il-lingwa li qed tintuża f'dejta speċifika. Issa ġifiri jakkux il-lingwa medika ta' journal eh, mediku jew inkella il-lingwa li tintuża fil-qorti biex taqra verdet, il-CCL jifhem x'qed jintqat. Ma tagħmilx differenza l jakkux bin-Norveġiż bil-Franċiż għaliex l-algoritm hija neutra f'dan ir-rigward. U imbagħad dana ikun hemm dan il-proċess allura ta' self-learning, jiġifieri inti dana qed titgħallem waħedha u bekk qed naqqas ħafna l-ammont ta' ħin li għandek bżonn sabiex tiġi implementata s-sistema. L-aħħar sistema hija li kollok user interface li tkun lesta sabiex tanalizza id-data biex tieħdu idea malajr ta' kwalitajiet ta' CCL hija li hija rapida, faċli biex tiġi implementata, no, no, lingwistikament neutra u għanna preċiżjoni ta' madwar 90%. Jien aktar kmini tkellem dwar il-hate speech u Anke Sir Host, tkellem da, sama dal-eżempju partikolari, interessanti kif Mark Zuckerberg qal illi il-teknoloġija AI ta' Facebook li tanti avvanzata ħad tkun tista' tinduna bil-hate speech fi żmien 15 snin, nistgħu ngħidulkom illi fl-Ewropa dan qed ġaqgħet nagħmluh illum. Aħna grati ferm illi l-AI qed tingħata priorità mill-Unjoni Ewropea u li qed ikun hemm diskussjoni serja fuq l-standards, l-etika u l-possibiltajiet. Aħna lesti li naħdmu mal-Unjoni Ewropea l-istituzzjonijiet Ewropej u l-kumpaniji Ewropej sabiex nisviluppaw kompetenzi Ewropej fuq l-AI skont l-standards Ewropej u l-valuri. Grazzi ħafna tal-opportunità. Much uh, for this presentation and the introductions. Grazzi ħafna ta' dik il-prezentazzjoni interessanti fer niftaħ issa diskussjoni l-membri sabiex jagħmlu mistoqsijiet jew kommenti tagħhom. Minu l-ewwel jekk jġobkom min jixtieq jistaqsi xi ħaġa Katrin jekk jogħġb. Thank you. It's really good to have Norwegian colleagues here. I serve in the EF. Sawa kuntenta ħafna li ħajkolna kollegi minn Norveġġa ħankunu għamek dal-waqt għajep li għedin għonek maħna għanna punti fuq l-agenda u koll illi huma relevanti u naħseb illi tkun ħaġa importanti illi nindirizzaw dan kollu. Dal-ġu kellna laqgħu konna qed nitkellmu dwar li għaj. Għatni nistennew il-proposta ta' kommissjoni, dokument għada u l-persuna responsabbli mill-Kummissjoni ma tantx tatna informazzjoni fil-laqa, però inti semmejt punt, intom semmejtu punt importanti, l fiduċja, l-standards, dawn huma affarijiet li nixtieq nifhem daqsxejn iżjed dwarha, aħna responsabbli f'dal kumitat mill-standards u jiena daqsxejn imħasba li fuq ċertu punti dwar min qiegħed jiddeċiedi x'inhuma l-standards li tukollna approċċ daqsxejn iżjed Mesċe hawnhekk naħseb li tajjeb illi tgħiduna daqsxejn qed taħsbu intom f'termini ta' standardization il-kwalità tad-data importanti ħafna. Ġifieri inti jista' jkollok algoritm fid-data ma jdu niżguraw li dik id-data tkun tajba kemm jista' jkun, preċiża kemm jista' jkun, kif naċċertaw allura intom x'taħsbu fuq din id-data allura ta' kwalità tajjeb illi semmejtu l-Alan Turing emmek, issa u għadak li ġerra importanti li x-xogħol tiegħu jingħata dik il-prominenza. Issa l-edukazzjoni waħed mill-affarijiet illi tassibni ħafna fuq l-AI u semmejtu dak li qal Mark Zuckerberg u koll. Dawk li fassu l-politika ma jifmux esattament ġifiri l-AI. Qabel kiena data science, l-lum għadin nejdu AI, għalek intom għamnek għadin titkelmu f'sala ta' nies li kulħadd jafda fikom, tuġa konvint, imma aħna rridu naraw kif nistgħu naħdmu bejn Min jagħmel it-teknoloġija, l-esperti u l-pubbliku u min jagħmel il-liġi. Ma jistax ikollna l-istess konverzazzjoni ma' kulħadd dan huwa suġġett li irridu naraw xi fisser għal xogħol għal per eżempju semmejtu kura tas-saħħa, bekk nistgħu nuru ċittadini kemm l-AI tista' tkun ta' benefiċċju, per eżempju llum magna tista' tinduna jekk għandek x'kanser tal-ġilda aħjar milli jista' jinduna eh, tabib. Semmejtu intom ukoll l-allerġiji. Jiġifieri interessanti kunu nafu xi nagħmlu flimkien biex niżguraw illi U aħna naqas bis semmejna data mining u l-copyrights. Kif? ħa nibnu l-pontijiet, kif ħan informaw l-konsumaturi, kif ħan imxu l-qoddim fl-imkien. Għalli ċana ma nistawx irreġġaw l-ura l-affarijiet, l-AI hija realtà. Għallek fil-futur, xħan għamlu? Kif ħa nużaw il- saħħa ta' teknoloġija favorina u mux nkunu vitmi tal s-saxħa taħħa biex nejtek, prosa tal-li għedin għawnek, grazzi u s-sanara għada il-Komissjoni biex ħatoħroċ. U dan il-Komitat irrit jaċċerta illi kunem eh, standards tajjeb biex tkun l-Ewropa fuq dimnet. Grazzi. Thank you. Grazzi ħafna, Signora President, il-Signor Stefanec. U grazzi bil prezentaturi kollha tal-idejat tant interessanti U attwalment meta nitkellmu fuq il-fake news u l-identifikazzjoni ġida kontra il-fake news, jidilli li dija waħda mill-iktar tedidiet kbar demokrazija Meta wieħed juża l-AI biex niġildu kontra l-fake news, naħseb inkunu nistgħu bidluwa undawruwa biex tkun waħda mill-vantaġġi ewlenin tad-demokrazija jekk taħdem sew ma insaqsi Kemm huma l-istrumenti illi għandna bżonn nusaw biex inħarsu r regoli demokratiċi f'din il ġlieda kontra l fake news għax huwa kruċjali li nagħmlu distinzjoni bejn is-settur pubbliku dak privat. Fil-biċċa kbira tal-Stati Membri, is-settur tal-Unjoni Ewropea Is-settur pubbliku qed jagħmel ferm iktar mill-istat imma aħna qegħdin nitkellmu fuq identifikazzjoni l ċeda kontra l-fake news u għalhekk insaqsi tista' tina ftit iktar dettalji fuq dan il-punt li ma suppost ikun ir-rwol tas-settur pubbliku fl-użu ta' AI f'dan il-qasam. Grazzi. Grazzi ħafna. Onorevoli Jakon Sari. Grazzi ħafna, Signora President. Mela, se nibda billi najt li l-istorja tajdinna illi rivoluzzjoni eh, taqret il-tfal tagħha stess u din ir-rivoluzzjoni diġitali eh, ġib maħħa u koll xie eh, xsib anki fuq l-etika. Anki għal dik li għalleja stess l-intelligenza artifiċjali, pereżempju t traduzzjoni ta' lingwi differenti tibqa' neutrali kif il-kollega Norveġi <coughs> kemmet fuq neutralità tal-algoritmu, inti x'taħseb fuq dawn l-algoritmi illi huma l il pilastri inviżibbli tad-diġitali huma jaħbu s-sigriti kummerċjali Kif nistgħu nkunu nafu jekk tassow mhix neutrali? Niċi għattini mistoqsija Jiena kont eh, smajt din l-aħbar pożittiva l-Ewropa edha fuq qudiem meta mqabbla maċ-Ċina u l-Asja u l-Istati Uniti għal dik li l-AI tista' tidħol forsi f'xi iktar f'dettall liema mod l-Ewropa hija iktar avvanzata minnhom kif nistgħu nittefekaw iktar il-fake news meta mqabbel pereżempju għall istati Uniti jew iċ-Ċina. Iċ-Ċina insaqsi jekk tirrikonoxxix eh, il-fake news imma din l-idea kif l-Ewropa hija aktar avanzata fl-identifikazzjoni ġida kontra l-fake news. Grazzi ħafna. Issa nieħu din l-opportunità is-sur Zullo biex ehm, naqsam ma'kom xiftit ta' riflessjoni tun saqsi xiftit mistoqsijiet l-ewwel fuq il-personalità legali. Naħseb dawn huwa argument li fuq il-livell leġislattiv għandna bżonn ikonna dibattitu fuqu fid-dettall fil-font għax għanna bżonn niddeċidu li min se nagħti nagħtu responsabilità ta' l-għażla lil magna lil produttur lil dak illi elabora r-riżultati tad data u għalhekk dan l-aspett qed iżid fil-kumplessità tiegħu u għalhekk nixtieq illi kolli l-opinjoni tiegħek. Konna qegħdin ngħidu illi se jkun kruċali illi konna s-sistema li tkun tista' tivaluta l-kwalità u kemm wieħed jista' jafda fid-data għal dik li hija l-AI u kif taħdem Għaxek le il-riskju se jkun li konna riżultati li mumiex tajbin kunu zvijati anke dan il-kunċett stess tal-neutralità tal-algoritmu ġifiri għawnek ġbita tal data u kun jista eh, jipermetti li nindirizzaw l-ekonomija u l-ek huwa bżonjus li dan il-proċess ikun trasparenti. Jena u kol nishtiq nifem fuq il-fat illi kontu għed titkelmu fuq il fatt li fuq il-livell Ewropew aħna għandna vantaġġ kompetittiv nixtieq hawnhekk ukoll iktar dettalji personalment naħseb li huwa kruċjali li jkollna strateġija Ewropea. Illum is-suq forsi huwa frammentat wisq. U ovvjament dan ma jħallinix nkunu kompetittivi bħalma nixtiequ nkunu. U għalhekk aħna għandna bżonn nħaffu ferm iktar il-pass anki minn dak li għedin nagħmlu attualment. Grazzi. Grazzi ħafna u jekk m'hemm ħadd ieħor li xtiq jitkellem dan l-istadju nixtieq insaqsi mistoqsija jien. Hija din il-biża fis-soċjetà eh, meta taħseb fuq l-AI, in-nies li qed jagħtu qed jaraw ir-robotika, jasbu r-robot se jieħdu l-postijiet tax-xogħol tagħna u n-nies kwalifikati biss se jkunu jistgħu jaħdmu mar robots ma jiena persważa tal-fatt tal-effett pożittiv u l-vantaġġi illi robotika iġib magħha lej għaj iġib magħha kif għattint fil-presentazzjoni tiegħek tajt xi eżempji u għalek li huma l-argumenti tiegħek fuq nies normali illi nkunu nistgħu nikkonvinċuhom tal-vantaġġi tal-AI u mhux xarawha bħala periklu imma bħala vantaġġ. Din hija l-mistoqsija ġenerali tiegħi ma nafx min se jitkellem tal-ewwel biex jirrispondi l-mistoqsijiet iva nixtieq insaqsi lill-esperti biex huma eh, eh, laħmu d-dibattitu permezz tal-risposti tagħhom dal-għodu kellna laqa fil-Kummissjoni Ewropea mal-Kabinett tal-Kummissarju Ansis u tkellimna fuq il-komunikazzjoni li se tiġi pubblikata għada. U aħna ressaqna punt li nixtiequ nagħmlu hawnhekk fil-Parlament Ewropew illi se jkun importanti ħafna illi ikonna kooperazzjoni wiesa fuq il-segwitu għal din il-komunikazzjoni kif ukoll fuq il-ftehim il-li nagħmel referenza għalih fil-introduzzjoni tiegħi. Jeżisti rwol għall-istituzzjonijiet Ewropej, rwol għall-Parlament Ewropew u permezz dan il-proċess li jena aħna niddefinixxu eh, kif se tiġi użata l-intelligenza artifiċjali mhux xi programmatur eh, moħbi le intkom u aħna l-pubbliku ma' ġenerali u huwa minnu, Sinjora President, kif għattint, illi eh, lejja jċib maħħa vantaġġi gbar. Kenna konversazzjonijiet il-bira hawnhekk u aħna u rejna l-vantaġġi li mu fis-settur tas-saħħa, settur pubbliku, settur legali u anki fl-identifikazzjoni ta' diskors ta' mibeda, il-hate speech, anki biex niċildu kontra il-fake news u nifmu il-sigurtà ta' ċittadini tagħna permezz ta' għarfien li jista' jħares il-ħajja ta' ċittadini Ewropej. Intkom tifissaw l-aġenda mhux xi magna moħbija oskura illi ma pubbliku ġenerali ma jistax eh, jara Issa, mela, issa l president tal-Bord tal-Risposti, nadilek il-kelma. Iva, grazzi ħafna. Nishtiq niprofa mela nirrispondi għal mistoqsijiet fuq standardizzazzjoni. L-standardizzazzjoni hija importanti ħafna. Hemm komitat ta' l-standards eh, fl-ISO eh, fuq l-AI. Ħafna pajjiżi Ewropej jipparteċipaw imma din naraw biċ-ċar illi ċina u l-Istati Uniti qed imexxu f'dan il-Kumitat. Mhumiex huma li qed imexxu anzi, imma huma l-kumpaniji Ewropej eh, iżda rappreżentanti tal-pajjiżi ma m'għandhomx ir-risorsi bħall istati Uniti u ċina eh, din jonfqu ħafna flus biex jipprova jistandardizzaw fuq din it-tip ta' teknoloġija u għalhekk huwa importanti ħafna illi nagħtu segwitu u nappoġġaw il-kumpaniji u l-pajjiżi din jipparteċipaw. F'dan il-Kumitat ISO huwa importanti ħafna. Diġà hija ħaġa pożittiva il l-Unjoni Ewropea se jkollha osservatorju tal-AI li se jiġi introdott għada issa fil-25 ta' dan eh, tiġi rappresentata wkoll l-AI mill-delegazzjoni ANSIP. Meta niġu għall-etika, għall-etika, il- il hija komplikata ħafna ovvjament. Naħseb għandna bżonn imorru lura pass u ngħidu illi l-Ewropa kifat hija avvanzata ħafna affarijiet għandna kumpaniji iżgħar imma n-nuqqas tagħna huwa l klijenti għax għandna settur pubbliku enormi li jista' juża l-AI biex ikun iktar effettiv u dan jagħti imbottatura lis settur lill industrija pubblika biex tkun iktar effettiva u għalhekk huwa importanti ħafna għandna l-possibilitajiet kollha u għalhekk jiena pożittiv ħafna. Meta niġu mbagħad għal vantaġġ kompetittiv, fl-Ewropa nħoss li għandna t-tieni ġenerazzjoni tal-intelligenza artifiċjali. Imma kif għadd għandna bżonn ta' klijenti iktar eżiġenti, imma dan huwa vantaġġ kbir il fatt li għandna l gdpr fl-Unjoni Ewropea kollha u di se tagħti vantaġġ lill-industrija meta bdejna din id-diskussjoni għadna se jkun terribbli imma huwa vantaġġ ċar u nett meta niġu mbagħad għal kif nistgħu nwaffqu l fake news u kif nistgħu nidentifikaw ngħaddi l-kelma lill kollega il-CEO ta' Lansis Grazzi ħafna, jiena wieħed mill-fondaturi ta' din il-kumpanija. Grazzi tal-li l-għajtuna unek. Meta nitkellmu fuq il-fake news u b'din it-teknoloġija l-ġdida, aħna quddiemna għandna xi ħaġa illi ma nafux ir-riżultat li mu għandek raġun, Signora President, imma aħna ilna għaddejjien. Eh, aħna bdejna 200 eh, sena ilu kena l-spinning gani imma din ħolqot ħafna postijiet ta' xogħol ġodda. Din naraw ukoll blej għaj il se toħloq postijiet ta' xogħol li għadna laqas biss rajna u laqas biss nafu l-ismiet ta' dawn ta' dawn il-ġobs ta' dawn ix-xogħol, laqas biss nafu x'tib ta' xogħol ikun hemm fil-futur. U lek huwa importanti ħafna li nżommu f'moħħna dan il-kunċett meta nitkellmu fuq l-AI. U dan ifisser illi meta nitkellmu fuq il-fake news inkunu nistgħu eh, niġbru u naqdu l-algoritmi ma l-algoritmi u għalhekk dan nifisser illi konna data li mhijiex strutturata u dan ifisser illi mintekx mintix anonimu bħalma ħafna jasbu meta jfittxu fuq l-internet se jkollok indirizz IP imma ovvjament hemm il-possibilitajiet biex tevita li wieħed ikun anonimu smajna fuq dawn id-dark rooms, etc. Imma f'din il-perspettiva huwa importanti ħafna mill-perspettiva tiegħi illi nkunu maqudin fl-Ewropa, illi nikkollaboraw ma' xulxin, aħna ovvjament dak li se naraw fil-futur għandna bżonn nkun flessibbli se nkunu qed naqsmu u nitħattu kif nistgħu naqsmu l-affarijiet u intkom in-nies li qegħdin tgħidu illi jekk aħna qegħdin naħdmu favur l-iżvilupp allura għandna futur sabiħ. Permettuli eżempju jekk tara dan il-mobile, kuħadd għandu mobile bħal dan, imma jekk tpoġġi xi elettriku fil-telefon ikollok xi 20 soluzzjonijiet differenti u ovvjament dan joħloq ħafna postijiet ta' xogħol fiċ-Ċina imma għall-ambjent huwa diżastru. U dan xtaqt infisser din hija xi ħaġa illi hemm bżonn li taħdmu fuqha biex ikonna standards ġodda meta nitkellem fuq il-moralità u fl-etika miex problema illi ninkludu wkoll dawn l-aspetti fl-algoritmu. Mela, permettuli. Biex inkunu nistgħu nwafqu dan il-fake news li jidħol fl ewropa għandna bżonn naħdmu biex nwafquh. U da dinja ġlieda li possibbli nirpuha li kieku naħdmu flimkien imma għandna bżonn inħaffu u ma rridux ikonna ma rridux nibżaw. Xejn affattu għandna bżonn immexxu u l-iktar ħaġa effiċenti li għandna x'namlu huwa illi naqdu il-magni mal-bnedmin u nifissaw l istandards minn din il-perspettiva. <coughs> Just also say... Jina għandi kumment ukoll fuq kemm id-dejta nistgħu nafdaw fiha aspett importanti ħafna. Dak li huwa speċjali ħafna tal-algoritmu tagħna huwa illi tistgħu tagħmlu tfittxija tagħmlu search jew AI jista' ikollha xi ftit sentenzi u taqra xi estratti u naħseb jekk in-nies tad-dinja politika jieħdu d-deċiżjoni uraw pereżempju l-industrija farmaceutika jekk wieħed qed jagħmel proġett ma' sptar ma tistax tmur lejn sptar privat u fejn dawk li għandhom il-flus imorru biex joperaw ruħom u jekk jekk għanna bżon nikonsidraw kol demografija soċjal u l għanna bżon li konna regoli stretti fuq il-ġbir ta' data u l-kwalità ta' data. No aspett importanti ħafna dan qed nagħmluh imma hemm il-possibilità wkoll illi naraw l-industrija farmaceutika. It-teknoloġija tagħna tista' tifhem ukoll kif għadna l-lingwi kollha, tista' tifhem id-dialetti, u tista' tifhem ukoll lingwaġġ kumpless. Per eżempju 30-40 sentenza. U għalhekk bl-intelligenza wkoll fil-pulizija tjużawha fin-Norveġa llum u jekk ċerti persuni eh, jirbu illi eh, ta' dam se jasal fil-Grand Plus il-pjazza prinċipali ta' Brussell il-lejla fl-10, is-sistema se tifhem illi ta' tadam ma jagħmilx parti suppost fuq dan id-diskors u jkun hemm tiswija l-allarm. U għalhekk hija sistema sofistikata ħafna lura bl-użu ta' hemm ukoll deċiżjoni tal-qorti biex isegwu ċerti persuni u għalhekk hemm bżonn ikun hemm kontroll strett huwa importanti li jkun hemm l-istess regoli fl-Ewropa kollha. Dan huwa aspett importanti u hawnhekk hawn rwol importanti tal-Parlament Ewropew. Grazzi. Grazzi ħafna. Hemm xi ħadd ieħor illi jixtieq jitkellem, kulħadd irrisponda l-mistoqsijiet. Grazzi ħafna mill-membri kollha tal-kumitat tagħna, grazzi li kontu hawnhekk u tagħtuna din l-informazzjoni fuq l-AI u żgur mhux forsi se nkomplu naħdmu fuq dan il-punt. Grazzi ħafna eh, tal-interventi tagħkom. Samtu maħna l-lum. Mela, issa, il-rapporter fejnu? Okay, so um, our next agenda item. Mela, morru għal punt tal-agenda tagħna, suppost kellu jkun il- Eh, fluss liberu ta' data mhux personali fl-Unjoni Ewropea imma r-rapporter Adam Awaslic, għas suppos bdejna fil-11, żgur mhux forsi ta' salderwa, nistennu ftit. Okay, so uh, our rapporteur has arrived, so... Uh... rapporteur tana waslet, nistaw inkomplu mela bl-axar punt tal-agenda tana tal-lum, hija l-konsiderazzjoni ta' l-emendi fuq il-fluss liberu ta' data mhux personali fl-Unjoni Ewropea. Nixtiequ ngħaddu il-kelma l-rapporter tagħna l onorevole Anna Maria Korazza Bilt. Grazzi ħafna, Sra. President, Jiddispeċini kollegi wasal tard kont qed nagħmel votazzjoni eh, f'kumitat ieħor u klaxxew eh, kienu fl-istess ħin dawn il-kumitati jixtieq nirringrazzja lil kulħadd ta' dawn l-emendi importanti eh, turija ta' kooperazzjoni ta' bejnietna u nixtieq ngħid li kellna kol tini shadow il ra l-kompromessi nixtieq nirringrazzja li shadow rapporters kollha għax ħdimna tassew sew flimkien ħafna rieda tajba u bimġieba kostruttiva ħafna biex naslu għal kompromess u diġa sibna xi kompromessi tajbin fil-fema tiegħi u wasanna l-kunsens fuq bosta punti għax din għandin leġislazzjoni għamdikon tkun ambizjuza ħafna għax hemm benefiċċji enormi fin-nofs il-fatt li neħħu dawn il-kriterja l-fluss libru ta' data mhux personali fl-Ewropa. Ma nistawx li fintu ħafna importanza ma rridux innaqsu l-kamp ta' applikazzjoni jew ma' mal eċċezzjoni tu li kuntenta ħafna t nifakaw fuq dawn affett għanna bżonn inħaffu l-pass biex tassew noħorġu b'dan ir-regolament tant importanti nixtieq infakrek, suna President, dan huwa pilastru tal-suq diġitali waħdini, eh, da' se tkun leva, leva importanti biex hekk inkunu naslu għal żewġ e, eh, ftejmiet ta' kummerċi l islam minna fl-Europa. Mela, naraw l-emendi fl-imkien fil-parti tar regolament, regolament sempliċi ħafna, ħen ħenżomu dan regolament sempliċi, ċara, jagħti ċertezza legali u ambizzjoni kifat fuq l-artiklu 2 fuq il-kamp ta' applikazzjoni biex nfakkar li l-kulħat naħseb hawnhekk dak li għamilna u dak li fadlanna x'namlu biex niċċaraw kemm il-fluss eh, libru ta' data mhux personali jaqbatit ftit mal-GDPR u jina najt li eh, jina nifhem il-mistoqsijiet u tħassib leġittmu tal-kollegi fl-emendi għand kena ħames pariri legali u kollha li għadu l-istess ħaġa poko, ġifiri il-regolament tal-fluss liberu ta' data mhux personali għandu kamp applikazzjoni limitat ħafna din nitkellmu fuq ġeografija. Fuq fejn id-data se tkun biex inneħu l-ostakli, l-xkil biex nollokalizzaw id-data minn flok f'stat membru wieħed imma f'bosta u għalhekk hemm bżonn naraw kif nipproċessaw id-data u għalhekk din hija ħaġa differenti għal dak li qegħdin jagħmlu imma aħjar naqra għax jiena inħossni umli ħafna u għalhekk saqsejna ħafna pariri legali meta nafu li qegħdin nitkellmu fuq il-GDPR ta' data u aħna nitkellmu fuq il-fluss liberu ta' data mhux personali se meta jkollna eh, data mħalta u għalhekk huwa importanti li ndaħluha fil-kamp ta' applikazzjoni għax l-esperti qed jgħidulna illi hemm u se jesistu ferm iktar żoni eh, eh, griżi ġifieri hemm bżonn eh, data personali u dik mhux personali u x'jiġri meta ikonna iż-żewġ tipi ta' data u maħaltin jew marbutin ma' ma nistawx innaħħuhom. Ikunu fejn ikunu fl-Unjoni Ewropea il-GDPR se tapplika għal data mhux personali ma nistawx però napplikaw il-GDPR għal sensila ta' data kollha jekk tkun imħalta għaliex għax il-GDPR jgħid illi ma nistawx nxeklu iċċaqli il-moviment ta' data personali għabbażi ta' privatezza. Imma l-istati membri jistaw u ismawni, so, l-istat membri jistaw jużaw ħafna iktar eċċezzjonijiet li huma inklużi fil-GDPR u jimponu restrizzjoni toħri mhumiex għabbażi ta' privatezza allura bażikament nkunu qegħdin nimminaw il-regolament tal-fluss ħieles tad data mhux personali tama li kont ċara u s-Sinjor President kelli bżonn nirreflettu nitkellem għax din waħda mill-isfidi l-iktar kbar ta' żminijietna li nirrispettaw l-integrità u l-privatezza u ma nxekklux fl-istess waqt l-innovazzjoni u l-ekonomija. U għalhekk se naqra il-parir legali. We write in, in our text very... Fit-test hemm miktub b'mod ċar fil-mendi, f'ħafna mill-mendi, illi fil-każ ta' data imħalta, il-GDPR se tapplika mingħajr preġudizzju u dan jfisser illi tista' titneħħa mid-data set sħiħ. U dik personali dejjem ħad tkun protetta. L-FFOD, Free Flow of Personal Data, il-test kelli naqraħax f'kull kelma hija importanti f'regolament, jekk aħna ma kien mhux biċar fuq id dajta imħalta. Se nispiċċaw b'ħafna tilwim eh, mill-low mill-bidunet. U mbagħad hemm ukoll kwistjonijiet oħra u ħadd impenn mal-kollegi fuq fuq id-dejta Ah. Ah, l anonimizzazzjoni ta' data. Id-definizjoni e fl-artikolu 3. Mish qed nara problemi hawnhekk u importanti biex natu ċertezza legali. Hemm kwestjoni anki ta' xiri pubbliku u hawnhekk huwa ċarax ir-regolament jirrigwarda deregolamentazzjoni. Però mhux qed jobbliga lil ħadd iċaqla id-dejta. E, e tajt li l-istati membri ma jistawx waqfu il-moviment ta' data. Allora importanti li ninvolvu l autoritajt pubbliċi fuq kull livell tal-amministrazzjoni. Però għattobblika l-autorità pubblika jekk ma jridux jagħmlu l-outsourcing lejn provider ieħor. Artikolu 4 fuq il-eċċezzjonijiet tal-ċaqli ħieles u s-sikurta pubbliku u ukoll irridu nżommu assolutament eċċezzjoni waħda bażi ta' trattati u bazi ta' ġurisprudenza. U għanna għandna wkoll pariri legali tajba ħafna u hemm konsensu koll illi din l eccezzjoni għandha tibqa' kif fuq is-sikurtà pubblika. U anki l-Istati membri għandhom ikunu trasparenti fil-komunikazzjoni tal- ħtiġijiet li jridu jżommu u jgħidu għaliex u jgħadu l-possibilità li l-Kommissjoni għamlu verifika <clears throat> u jżommu għal iktar limitata possibbli għabbażi tal-prinċipju ta' proporzjonalità. EFDD kellhom emenda fuq kwistjoni li għajmu ħafna nies il-publikazzjoni fuq il-website fil-lingwi uffiċjali u aħna qegħdin namlu verifika mal-Kommissjoni u anki fil-rapport ITRE hemm miktub li mandom ikunu e, il-lingwi ta' ħidma tal-Kummissjoni, Ingliż, Franċiż u Ġermaniż. U rridu nħarsu li għadi għax kulħadd irid ikun l-iktar trasparenti possibbli maċ-ċittadini u mal-kumpaniji u li huma il-ħtiġijiet e, tad-dejta li se jibqgħu. L-artikolu 5 fuq l-autoritajiet kompetenti, e, bilna li rridu nissemplifikaw il-proċeduri, il il proċeduri jekk hawn stat membru li għandu aċċess għad data ħazna eh, fi stat membru iħor fuq kwistjonijiet per eżempju eh, fiskali għandhom jagħmluh bl-iktar mod sempliċi u ċar fuq l-artikolu 6 eh, porting of data. Anki għonek, erid nieħu daqsxejn ħin biex nispjega din qed rigwarda kontrat liberu bejn il-service provider, per esempio cloud service provider utentu, l-possibilità tal-kumpaniji li kunu jistaw jamlu switching bejn providers. U teknoloġija miexja il-qoddim malajr. li sviluppi qed jisiru issa u dejjem qed jitjibu u anki s-servizzi dejjem huma iktar sofistikati. U l-linja tal-Kummissjoni hija li natu possibilità tal-kodiċi ta' kondotta jsiru eh, anke fidejn l-stakeholders, mela ma nkunu preskrittivi zejt minna tagħna. Untom il-possibilità li għamluhom dawn il-kodiċi u, u li kollhom ħin anki implementawhom, dan huwa importanti. E, u importanti li li nifaċilitaw, pero li don għamlu anki monitoraġġ tal-proċess. Fu l-kalendarju, fl-artikolu 9, għawnek Aħna diġar solvejna ħafna mitħassib għax għamilna riduzzjoni tal-kalendarju. Aħna eh, ridna nkunu future proof, ridu nkunu possibilità li nimmonitoraw u naġġustaw fuq il-kwistjonijiet diffiċli kif se nersolvu l-kwistjoni tal-GDPR u tlabna l-Kommissjoni tatina anki eh, guidelines kif se jaħdmu l-FFOD u l-GDPR. kwistjonijiet dwar ta' protezzjoni ta' data u allora tlabna l-Kommissjoni ta' minna evalwazzjoni fuq il-eċċenzjoni ta' sikurtà ħata tal-Istati membri u aħna il-limitajna anki il-portabilità u il-limitajna eh, minn ħames snin għal sentejn u nofs biex natu possibilità li l kolleġizlatur jintervjeni jekk bażi ta' innovazzjoni, żvilupp teknoloġiku, jekk aħna maħniex sodisfatti. Grazzi, President, issa nħares u din biex nisma il-kollegi u shadows fuq il-punti, fuq kwalunkwe punt li jishtiqu jitkellmu fuq u grazzi. Issa għanna l-Kristel Xaldemose fisem l-SND. Grazzi, se nitkellem bid-Danis. Grazie tal-li tajtni il-mikrofonu, President. Grazie anche tal-prezentazzjoni eccellenti minna tal-Prostar Porter fu din il-kwistjoni. Din hija situazzjoni speċjali. Ah, unnek qed nitkellmu fu l-emendi li ġew prezentati mill-grupp tana. Anki jek aħna ħadna pass li lem minn dax qed diskutu diġà kompromessi. Pero minn minkejja dajna se nitkellem fuq eh, se nitkellem se niċċara t-tlet suġġetti li huma importanti għal grupp tiegħi. <clears throat> Parti waħda li semma semmejt anki rapporter il-kwistjoni fuq il-datasets, mixed datasets. U importanti li aħna insibu definizjonijiet ċari u utli fuq dan biex ma naslux ma niksbux konfuzjoni fuq il-sinifikat ta' din il-leġislazzjoni. Nistaw nsibu klim tajba dinja kruċali kruċjali u importanti ħafna illi aħna ma nimminawx il-GDPR u fl-istess ħin irridu niżguraw illi kollox ikun l-iktar ċar possibbli u il-klim legali għandu jkun trasparenti. U punt illi għalina u importanti u għadna kif, kif bdejna niddiskutu għan kif maħrajn, il-kwistjoni tal-anonimizzazzjoni ta' data. Aħna għanna data sets gbar ħafna, xeħut minnom ma fihomx data personali. Pero kif timxi l-qoddim it-teknoloġija, dejjem ikun iktar faċli illi nidde anonimizzaw id-data. U importanti illi il-leġislazzjoni tkun b'saħħitha biżejjed biex il-possa possibilità illi wieħed jagħmel din id-de-anonimizzazzjoni ma tiġix abbużata u u anki id-dejta de-anonimizzata fuq din il-problema il-leġislazzjoni għandha tkun ċara ħafna. U allura dan l-aspett irridu ninkluduh fuqet mill-proposti ta' kompromess biex irridu nifmu x'qegħdin nifukaw fuq meta nagħmlu reviżjoni tal-leġislazzjoni sentejn oħra, per eżempju. Irridu nkunu nafu kemm imxejna fil-de-anonimizzazzjoni. Grazzi. Aħna għadna kif bdejna din il-kwistjoni. Illum tkellimna fuq l-intelligenza artificiali u nistgħu naraw li fil-futur se naraw li se jkun possibbli imbidlu din il-kwistjoni ta' data, ma rridux li ċittadini kwetaw ruħom wisfu din il-kwistjoni. Puntiħor ta' importanza għall-SND hija kwistjoni ta' xiri pubbliku. bħal suġġetti l-oħra kollha li diskutajna fil-dan ir-regolament fuq l-FFOD huwa importanti illi ma noħolqux konfużjoni fuq l-istatus legali. Jiena ma naħsibx illi hemm lebda raġuni illi nsemmu laqqas il-xiri pubbliku fil-leġizla fil-liġi. fil leġizla fil liġi Aħna għanna liġi tajba eccellenti fuq xiri pubbliku fl-Unjoni Ewropea u japplikaw kull imkien jekk aħna nitkellmu fuq il eh, fuq xiri pubbliku anki f'dan il-kontest se jkonna konfużjoni għax in-nies jibdew jaħsbu li aħna rridu nbidlu għal leġislazzjoni fuq xiri pubbliku huwa importanti illi ma noħolqux konfużjoni. Imma jekk din il-kwestjoni tal-mixed data sex nistgħu nsolvuha Ek nistaw nikkommentaw fuq id-dea anonimizzazzjoni ta' data jekk nistaw jirnexxinna ma najdu xej b'mod speċifiku fuq xi pubbliku f'din il-liġi, allora inkunu nistaw neħilsu u jista' jkollna appoġġ wiesa u eċellenti ta' għal-proposta. Illi hija proposta importanti ħafna biex niżguraw illi aħna se jkollna verament flus liberu ta' data non personali. Dawn huma tliet punti importanti ħafna lina u jiena naħseb li rapporters diġa enuna fuq eh, żewġ punti u jekk aħna ma nsemmux ix-xiri pubbliku inkunu nistgħu anki nappoġġaw il-proposti eh, u anki il-kompromessi li ġew proposti. Grazzi. Issa fisem l-ICR Dan Dalton eh, ma kienx jista' jiġi u allura talabna nitkellem fismu. Eh, jishtiq jiringressa l-rapporter għal preparazzjoni malajr tal-emendi ta' kompromess u anki għall-laqa kostruttiva li kien hemm il-ġimgħa li fi Strasburgu. <coughs> U għal kif qal fil-laqa u anki f'diskussjoni preċedenti huwa jaqbel mar-rapporter illi jishtiq li u malajr u nħolqu regolament ambizjuż illi inneħi xkiel għal free flow of data. Fu l kwistjoni tal-eżenzjoni ta' sikurtà publika, jaf li dina kienet kwistjoni kbira fil-Kunsill bħala parti mill-dibattitu wiesa għal eżenzjonijiet ta' settur publiku. għal li huwa importanti li parlament jieħu pożizzjoni qawwija fuq l-eċċezzjonijiet wiesa. Jappoġġa E l-isforzi ta' rapporter li niminimizzaw l eccezzjonijiet ta' regolament fuq is sekurta eh, xiri pubbliku u anki ammunizzjonijiet tal-gvern. Iħoss illi hemm verament riskju illi l-autoritajiet lokali u l-gvernijiet jabużaw fuq dan. U anki jgħatu data non neċessarjament lokalizzati. Jekk sa jekk aħna ma nkunux ambizjużi illi l-ambitu jkun iktar wisa possibbli, se jkun hemm riskju illi lan aħari ta' regolament se jkun ta' diżappunt u se mhux se jirnexilu ilħi l-ostakoli għal flus liberu. Il-regolament mhuwiex biex namlu aktar diffiċli l-autoritajiet pubbliku, imma jilqa huwa l-idea ta' rapporter illi namlu aktar faċli illi kunem eh, aċċess għal mill-autoritajiet pubbliċi. Fuq il-mixed data huwa jaħseb li għanna ċarezza legali utli eh, fil-laqat ta' Strasburgu mem lebda riskju għal GDPR u il-formulazzjoni ġdida eh, dana tiċaraħ u jaqbel illi mwix se appoġġa xejn illi se jimmina il-GDPR. Fuq il data porting jaqbel mal-kompromess ta' rapporter doni permettu li s-suq joħroġ b'kodiċi ta' kondotta u natu ħizmin biex jaħdem u il-fokus għandu jkun fuq sistema trasparenti fejn ikun il-facilità ta' switching E, dawn elementi se jżidu l-kompetittività u la kwalità ta' servizz għall-utenti u mod partikolari l-SMEs u dan huwa dak li rxtaqjajt Dan Dalton. Issa fisem l-alde għanna l-dita ċaranzova. Grazie, eh, President. Nistas nitkellem fil-qosor nishtiq nifraħli l-Anna Marija u nishtiq nirringrazzja l-segretarjat illi enuna ħafna u anki servizz legali. Aħna għanna kompromessi eccellenti u dimna mandi iktar kommenti forsi xiftit reazzjonijiet fuq ir-rabta bejn din dan ir-regolament u l-GDPR. E, l-opinjoni legali informali rċevena kienet tutli ħafna dawn ir-regolamenti ma jkontraddiċux mumiex kontradizzjoni u għamni ċara di fil-emendi ta' kompromess. Jina nilqa il ton tal-emendi ta' kompromess l-idea illi enti stess Anna Marija diġa għattilna illi aħna dak li rridu nibatu bħala sinjal minnaħ tal-Parlamentu għad dam il-bidunetu anki qabel ma eh, ħarġet il-proposta minnaħ tal-Kummissjoni aħna irridu naraw illi id-dejta kollha timxi liberament fl-Unjoni Ewropea u illi ma jkunem lebda ebda ħtiġijiet ta' lokalizzazzjoni ta' data u anki fuq dan aħna qed ngħiduh b'mod ċarf ċerti emendi ta' kompromess, speċjalment meta nsemmu l-xiri pubbliku, naħseb li huwa utli ħafna u rridu nkomplu f'din il-linja. Grazzi ħafna u nittama biss illi se nivutaw eh, malajr fuq dawn il emendi ta' kompromess. Grazzi memħat mill-gwe jew il-ħodor imma għanna l-Marku Zullu min-naħa tal-IFDD. Grazzi, President. Anki jena nishtiq nifraħ li rapporter għalix qed naħdmu fuq bażi eh, tajba u miexja tajba eh, lejn l-anijiet ta' kulħadd. Aħna qed nimxu lejn flus eh, liberu ta' data fissu intern. U dana jista' jseħ jekk minnaħa l-oħra ikun hemm il-fiduċja tal-konsumaturi għal daqstant il-ħidma tagħna għandu għandha tfittex dan il-bilanċ. U biex il-ċirkolazzjoni e, e, libera e, għandha ikolla impatt fuq l-interoperabilità tas sistemi u fuq il-kwalità u l-affidabilità tad data. Mela l fiduċja irridu natu garanziji, allura aħna nilqaw il-komment fuq il-personal data u il-non-personal data. Aħna napoġawa, eh, dan l-approċ napoġaw. U allura irridu natu garanzija l-utenti minar ma man poġu wis xkiel eh, fuq il-flus liberu ta' data U dana biex namlu ħina nikonferma kunċetti li diġa semmejna <coughs> fl-ħar laqam. L-impen li noħolqu regolament illi kun future proof. Illi allura ma nibnux eh, normi eh, rigorużi wis eh, imma li nidefinixxu prinċipji li permettu illi eh, illi tkun valida għal żmien itwal għax nafu li dan is-settur f'dan is-settur l-innovazzjoni teknoloġika hija ħafna iktar maġla mill-possibilità li għanna ħna li nbidlu il-liġi. Allora ħjar namlu prevenzjoni issa mill-li noqdu nam nipruvaw nikorreġu mbagħad wara. Grazzi. Ma nafx minn se jitkellem fissem il-Kommissjoni Ewropea, Iva. Grazzi President. Jina Donahu, fil-qosor nilqaw aħna il-ħidma li saret eccellenti u daqsek għaġla mill-parlamentu anki mod partikolari mill-rapporter aħna kontenti bin-natura u bid-direzzjoni tar-rapport u naħsbu li dana sejjena niksbu pozizjoni illi l-parlament un jista' jidħol f'negozjati mal-parlament. <clears throat> E anki huma aġlu. Fuq il-kwestjonijiet Eh, eh, tħassib dawn huma preokkupazzjonijiet importanti fuq il-kwistjoni tal-mixed data sets. Naturalment huwa essenzjali illi dana jkun mingħajr preġudizzju għal GDPR u għal stant il-GDPR japplika bisħiħ u rridu niftakru illi fil-fat il-GDPR hija liġi li t-rigwarda l-flus liberu. Aħna kull ma qed nagħmlu hawnhekk qed ners u lejn il-GDPR biex najdu li anki non-personal data tista timxi b'mod liberu u uh, infatti il-GDPR uh, eh, uh, eh, tati regoli fuq il-flus liberu ta' data u bekk mux se jkonna lebda inċertezza legali li kien wieħed mill-għanijiet tagħna u fuq l-anonimizzazzjoni dina ija il raġuni illi Uh, huwa importanti din id-differenza bejn il-data personali u non personali. Dan il regolament japplika għal kulma huwa non personali. U kif għadna, jekk ikun hemm teknoloġija fil-futur li jippermetti li processi ikunu imkien u li wieħed jista' identifika u jirrikrea id-data personali, f'dak il-moment id-definizzjoni il Eh, ikun hemm eh, distinzjoni ċara bejn il-data personali u non personali. Għal dastant l-anonimizzazzjoni anki raġunija oħra li għalija għannu jkollna definizjoni priorità tal-liġijiet li tkellimna fuqha meta tkellimna fuq ir wol tal-GDPR. Fl-aħħar punt illi kien interessani ħafna, aħna rajna l-emendi fuq il-xiri eh, pubbliku diġà huwa ċar mill bozz tar rapportelli li nilqaw illi huwa essenzjali għal raġunijiet ta' politika pubblika tal-Unjoni Ewropea illi id-data tal-settur pubbliku għandha nkunu fil-proposta. Eh, u minkejja dak li qal signora Ċalde Mose, nistgħu nimmaġinaw sitwazzjoni illi stat membru jekk irid jista' jirrispetta l-liġijiet fuq il-xiri pubbliku, però fl-istess ħin iżomm id-data kollha fuq it-territorju. Per eżempju, eh, billi jiftaħ eh, xiri pubbliku għal eh, għal-data fit territorju pero jista' jkun hemm anki xiri pubbliku ieħor illi jista' jitlob għal-tħażin tad-data. Diġà ġara daf f'żewġ stati membri mbagħad bat istruzzjonijiet tal-entitajiet pubbliku illi eh, id-data għandha tiġi mħażna f'dak id-data center u dak f'dan il-każ qed jorbot Eh, il-data fid-data center u għet jagħmel ostaklu għal eh, ċaqli ta' data għal analitika għal zvilup ta' eh, saħħa pubblika u għall ambjent u għal affarijiet oħrajn u anki għall ekonomija u għal din ir-raġuni aħna rridu nappoġġaw l-inklużjoni ta' xiri pubbliku anki fil-proposta. Unjafa, grazzi. Grazzi. U għabel, manati il-mikrofonu l-rapporter. Nisema anki minn għant Andrea Schwab. Grazie ħafna, President, sempliciment ġdaqt. Nirringrazzja l-rapporter li tant taħdem fissam il-komitat tagħna. Naħseb l-importanti ħafna li intom semmejtu għal darbohra kwestjoni ta' data tas settur pubbliku għaliex impressjoni tiegħi li fil-Kunsill hemm isu din l-idea li għandu jkun hemm iktar eċċezzjonijiet fuq id-data u il-protezzjoni tad-data u l-protezzjoni tad-data hija ħaġa imma mill-banda l-oħra xorta jista' jkun hemm approċċ ta' suq miftuħ, hemm bżonn nispjegaw li data protection hija importanti mhux biss pajjiż wieħed imma kull imkien u għalhekk huwa fassibbli huwa possibbli u fattibbli illi wieħed jaħdem id-data jkun fejn jkun. Nawguralek, rapporter. Grazzi u issa nerġenaddi kelma li rapporter għana Maria, grazzi. Grazzi kollegi tal-appoċ. Kontenta li għadin naħdmu fl-imkien fl-istess direzzjoni. Kristal, spiegajti kwistjoni ta' mix data set u kif għadkom għamnek ħadd ma jrid jimin l-GDPR Aħna m'għandniex laqas is-seta li nibdlu l-ambitu tal-GDPR dan għandu jiġi implementat kullum kien fl-Ewropa fuq data personali kollha, fuq l-anonimizzazzjoni tad-data grazzi tal-li irrikonoxxejtu kemm qed nipprova naħdem magħkom aħna bla dubju ħankunu qegħdin niċċaraw iktar fit-test. M'għandux ikun hemm appuż u l-GDPR da applika Hekk kif ikun hemm definizzjoni ta' dejta personali fuq ixri pubbliku Nifhem it-tħassib tagħkom imma naħseb li hemm ħafna kerifika li qed trid issir. Il-Kummissjoni għamlitha parzjalment, aħna ma nistgħux nibdlu id-direttiva ta' l-akwist pubbliku ma nistgħux nibdlu l-ambitu ma nistgħu nibdlu xejn. Naf li mhux qed tissuġġerixxi dan imma Forsi ma fhimtekx, skużani, fil-każ imma qed li jista' jkun hemm ċertu konfużjoni, ċertu kollegi jistgħu jkunu mħassbin li ma leġiżlazzjoni tapplika u jiena għalfejn ta' ċerezza xtaqt ngħid illi d-direttiva ta' l-akwist pubbliku tibqa' hekk kif inhi nagħmlu x'nagħmlu aħna hawnhekk. Ma jistax ikun hemm konfużjoni imma hemm tħassib li naħseb l-importanti li indirizzaw Kumpaniji fl-Ewropa li applikaw għax pubbliku li jixtuq jkunu jafu meta jkunu huma fi proċess ta' xiri pubbliku jekk iridu x'jaħsnu jew jipproċessaw id-data b'mod differenti jekk jistgħu jużaw l-istess servizzi ta' cloud eh, fornitur differenti. Importanti għalek niċċaraw li l-moment li aħna ninkludu fl-ambitu tad-regolament is-settur pubbliku ix-xiri pubbliku ħajkun parti huwa parti mill-settur pubbliku imma ħan ikkonsidrawha u naraw staw ngħidu forsi ndaħlu xi ħaġa fil-premessa fim titħassib tiegħek. Issa naraw flimkien x'nistgħu nagħmlu lill-ICR grazzi tal-appoġġ u tal-ifimtu kemm importanti aħna għandna pożizzjoni ċara u soda hawnhekk kif qal Andreas anke mal kunsill għax din hija kwistjoni fejn il-kunsill l-iktar sensittiv għalhekk jekk iġobkom tuni daqsxejn lok ta' manuvra fuq dan l-aspett u grazzi tal għamiltuh mod tant qawwi. Iva biex insomma anke l-ambitu grazzi tal-appoġġ ukoll issa jekk aħna ħajkun hemm l jew l-limitazzjonijiet tal-ambitu mhux ħajrna xilna nisfruttaw minn dan il-regolament u grazzi li ta' u koll għall-istess raġunijiet il-GDPR u l-free flow of data ma jkontradixxu xuxin. U fimt li importanti ħafna lik l-akwist pubbliku aħna sa' Naraw x'nistgħu nagħmlu. Marko Zulluk tal-IFD. Iva, bla dubju, tkun future proof. Aħna l-mod kif ipprovajna naħdmu fuq dan it-test u bumilta kbira nirrikonoxxu li t-teknoloġija u l-innovazzjoni jimxu brat aktar maġla mill-politika u għallu rridu nagħtu ċertezza biex inkunu propju future proof bidin artiklu disa kollu kemm hu biex ikon iktar ċans nevalwaw, nagħmlu reviżjoni, nibdlu fil-każ li jkun hemm xi tassu tas-suq li għalissa aħna maħniex għadin imbastru. Nfakkarkom li għonek għadin nitkellmu fuq il-B2B, memx kwistjonijiet ta' protezzjoni ta' konsumatur dawn huma relazzjonijiet bejn il-kumpaniji. Għedna ħafna wkoll fuq il-portabilità, il-kodiċi ta' kontotta, <clears throat> inkludejna wkoll emenda sħiħa fuq l-SMEs biex ikunu jistgħu jipparteċipaw. U jina ħna podġa din l-amenda, nittama indirizzajt il-punti kollha tal-kollegi, nkof naħdmu flimkien, jina dejjem lesta biex nitkellem magħkom bilateralment flimkien. Grazzi l sekretarjat u il-konsulenti legali. Ħad titkellem inti fuq il-kalendarju tista' tgħidanti. Nittama li kollegi jkun jistgħu jżommu mal-aġenda u jifutaw fl-erba ta' ġunju fil-Kumitat Grazzi Iva Grazzi u qabel issa għandna wkoll il-konsiderazzjoni ta' l-emendi ta' kompromess matul il laqgħa tagħna f'Mejju. Mela, nistgħu nagħlqu dan il-punt, nistgħu nagħlqu E, e, sessjoni ta' dal-ħodu, grazzi li kullħad, grazzi koll l-interpreti, nerġaw nintaqaw fis-satajn u nofs, tawar għar nofsinar, grazzi. Le.